Dalodu il- laqat il-diskussjoni għad protezzjoni ta' difensur tal-foresti tal-ambred fl-Unjoni. Jista' jkun li jintom titolbu il-kaċ DI kemm mod elettroniku kif ukoll bil-karta blu. Li u hija sistema ġdida elettronika issa li għandna. Tistgħu tawlu kif titlu fil-emiċiklu. Komissarju Mimica. mr president very good morning members. Grazzi President l-għodwa tajba lil kulħadd. Il-Kummissjoni hija impenjata bisih biex tħares u tirrestawra foresti eżistenti kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll madwar id-dinja. Għal dan il-għan leġiżlazzjoni komprensiva teżisti fuq livell tal-Unjoni. Mod partikolari ħafna foresti qed jiġu protetti taħt il-direttiva tal abitat tal-rasafar. Dan jirrekedi li xi abitati tal-foresti jinżammu jew jiġu restawrati f'status ta' konservazzjoni favorevoli. Bħalissa 23% tal-foresti tal-Unjoni hija parti mill-Natura 2000, netwerk Natura 2000 ta' siti protetti. Barra minn hekk, l-ispeċi ir-regoli tal-ispeċi eh, taħt kemm il-birds and habitats directive japplikaw fi ħdan it-territorju tal-unjoni ewropea u l-ambjentalisti eh, huma alleati indispensabbli fid-drittijiet ambjentali Umbat għandek lodda fuq ir-reati ambjentali fl-Unjoni, importanti ħafna wkoll bħala strument. aħna navalwaw kif id direttiva kontribwixxi tal-ġida kontra r-reati eh, ambjentali. Il-Kummissjoni bħalissa qed tagħmel konsultazzjoni pubblika wiesa' li tkun miftuħa sal-jannar 2020 u ħadd evalwa l-ħtieġa li nirrevedu leġislazzjoni jew ntejbu leġislazzjoni implementazzjoni. Fl-aħħar il-regolament timber tal-ġbir tal-injam eh, ma jippermettix li jkun hemm il-njam li jiġi maqtuħ mod illegali u importat illegalment. Ir-reati ambjentali huma ta' theddid ukoll għas-sigurtà tal-Unjoni u l-benessri taċ-ċittadini. Għaldaqstant ġie inkluż fiċ-ċiklu ta' politika kontra reati serji organizzati li jkopru perjodu tal-2018 u 2021 il-ċiklu ta' politika tal-Unjoni Ewropea bħala għan ewlieni huwa li ntejbu l-kooperazzjoni bejn is-servizzi ta' infurzar tal-liġi u aġenziji tal-Unjoni Ewropea biex inxekklu r reati kriminalità organizzati, gruppi u azzjonijiet bħal dawn. Importanti nfakru illi l-Istati membri huwa responsabbli biex jimplementaw ir-regoli rilevanti kif ukoll biex nieħdu miżuri ta' azzjoni xierqa inkluż sanzjonijiet u multi il-kummissjoni tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' dawn ir-regoli u tieħu azzjoni fejn ikun hemm bżonn l-unjoni ewropea wkoll qed tipprovdi għajnuna finanzjarja għal ħarsien restawr u ġestjoni sostenibbli tal-foresti skont il-strateġija tal-foresti fond ta' żvilupp rurali taħt il-politika kulturali huwa s-sors ewlieni tal-fondi għall-foresti illi jammonta għal 8.2 biljun euro tan-nefqa pubblika fl-mff attwali mill-2014 sal-2020 l-aħħar mhux lanqas il-komunikazzjoni aħħarija biex insaħħu azzjoni tal-unjoni ewropea biex nirrestawraw il-foresti tad-dinja juru illi l-Unjoni Ewropea edha żżid l-isforzi tagħha ta' azzjoni globali kontra t-telf ta' biodiversità dan qed li tiġi diskuss fil-Kunsill u l-Parlament. F'dan il-kuntest trid nerġa' nisħaq l-importanza tal-regolament tal-injam illi japplika għal injam li huwa importat fl-Unjoni Ewropea u il ukoll il-unjam li jinqata ġol l-Unjoni Ewropea li ġiġi reġistrat. Aħna ġejra l-eritati fuq każijiet tal-injam illi huma e, fi foresti primarji li huma illegali, ħafna stati membri tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea u għadna qegħdin nagħmlu montrax għas-sitwazzjoni. Għana firmani għadin naħdmu mal-autoritajiet sabiex naraw x'inhi s-sitwazzjoni fil-verità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 Il-art, biċa kbira tal-art tal-Unjoni hija mimlija b'foresti u eh, miljuni, ġilet miljuni li huma impjegati fis-settur tal-foresti u dan importanti ħafna għal ħajja kollha. E, manki f'pajjiżi popolati fejn hemm opportunitajiet ta' veru li jinħalqu imma din il- dan il-lan mhuwiex blaqis aħna qegħdin nitolbu li jkollna fenomenu li ma jafx xejn dawn il-fruntieri kontinentali li niġġieldu kontra bidla fil-klima fuq livell globali jaffettwa l-ħajja tagħna kuljum u l-ġestjoni sostenibbli hija importanti f'dak il-kuntest anki fil-emissjonijiet tas-co2 li qegħdin jiżdiedu għalhekk rridu nagħmlu kull ma nistgħu biex inwaqqfu l-bidla tal-foresti tagħna u li nerġgħu nirrestawrawhom fejn jista' jkun il-kummissjoni ewropea kif ukoll l-istati membri li għandhom għal darb'oħra jappoġġjaw miżuri għal riafforestazzjoni ta' art li tkun jistaġġel l-ħsara li mhix tajba wkoll l-agrikoltura grazzi. Sendi Maria Arena. Grazzi, ħafna nisa u ġil qed jiġildu għall-ambjent li ħafna drabi ikunu soġġetti għal violenza. Eh, Fl-2018 160 eh, mietu minħabba ġida tagħhom madwar id-dinja dawk illi ma ntqatlux xorta jiġu abbużati bil-teddit u violenza eh, ħabba li qegħdin ħarsu l-interessi ta' ċittadini mhux l-imprizi li qegħdin joħonqu l-foresti. Jekk l-Ewropa li forsi mhijiex l-iktar quta minn da violenza xorta mhijiex eh, eh, ħilsa minnha. Eh, Fir-Rumanija kien hemm xi tnejn nies li nqatlu minħabba li kienu qed jiddefendu l-foresti fir-Rumanija u anki fir-Renjinijiet spiċċaw il-ħabs minħabba l qegħdin jiġildu kontra l-użu tal-xejl gas. Aħna nafu l-autovisti spiċċaw ħafna periklu. Il-kustenijiet dawn u affarijiet li aħna rridu nistaqsu u nikwitaw fuqna aħna irridu nkun nieħdu qatt irridu naraw li nkunu sensibbli flatti li jittieħdu kontra l-attivisti. E, e, aħna rridu nifenduhom, aħna naċċertaw illi l imsiħba tagħna u katina kollha ta' provvista rispetta drittijiet tal-bniedem u drittijiet ambjentali meta niġu għal foresti u ta' tas-siġar. Aħna rridu muktar lil mill-responsabilità tal-imprizi, l libertà ambjentali tiddur lejn l-Ewropa, biex jkollhom aċċess għall-ġustizzja dawn l-attivisti. Is-sistema ġudizzjarja ma tistax tipprova żommhom fomhom siket imma tiddefendihom kontra dawk illi jattakka drittijiet tagħhom u jagħmel sara ambjentali. Dawn il-militanti kull ma jagħmel jibbanalizzaw jagħmel leġittimu l-vjolenza li aħna qegħdin naraw eh, li qed isseħħ kollu aħna rridu nħarsu il militanti u l-attivisti fl-Ewropa u anke barra dwar din. Σας ευχαριστώ για την nomada Renew Europe. Το λόγο έχει η κυρία Ροντρίγκες Ράμος για δύο Ramos. Gracias. Grazie ħafna President. Il-foresti huma nħajja ħajja tagħna. Hemm 30% tal-su superfiċi ta' d dinja għandhom 80% tal-biodiversità grazzi għal foresti li neħdu nifsu, nnifsu nejxu. għatna neħdu s sodisfatti bil-ħar tħassib tal komissjoni dwar il-ħarsin ta' dawn il-foresti imma għet eh, jmorru għallar eh, eh, il-foresti u dawk eh, li jiddefenduhom. qed imorru għall-ar ukoll. Għan ċerta informazzjoni skont il-rapport eh, ta' Defenders, Frontline Defenders, 248 eh, mexxejja ġew sparawlom jew osfru jew ġew torturati ħalli huma Eh, defendu l-ambjent. Eh, irda ta' biodiversità mhux ħaġa li għandha x'taqsam biss mal-liġi tal-ambjent, imma ħaġa li huwa eh, kontra id-drittijiet tal-bniedem l-Unjoni Ewropea għandha tieħu passi biex tiddefendi l dawk il-persuna li jiddefendu l-ambjent tagħna u għandna ntejbu l-leġiżlazzjoni dwar l-ambjent u r-reati tal-ambjent. Erbajn organizzazzjoni ta' ekoloġija eh, titolbu li eh, jkun hemm ġustizzja meta żewġ gwardji tal-foresti eh, ġew maqtula għax kienu rrapportaw li kienu qed jaqtaw is-siġar forma legali. ħafna mill eh, injam maqtuħ fil-Rumanija ġew minn postijiet fejn mhux stabilit. Eh, aħna għandna bżonn nistabbilixxu eh, ħarsin ta' dan l-ambjent tal-foresti. Il-Kommissjoni għandha tagħmel dan. Grazzi. Merci. Revoli Tussa. Kienem uh, gwardjan tal-foresti li jiġi assassinat uh, minħabba li kien jipprova jħares il-foresti. Il-forestiera qegħdin kien jiġu jitqatlu fir-Romanija, jħarsu l-natura u ħadd ma taħares lilhom. Er, huma protetturi, protettiċi huma miri u nafuħdan. Kull sena għandek 200 attivista natura li nqatlu madwar id-dinja kull sena kull ġimgħa kull xi ħadd jinqatel minħabba jiddefendi l-pjaneta tagħhom jew anki dritt tagħhom tal istruttar tal-ħafir tal-minieri jew tal-foresti affarijiet bħal dawn il-nin ħafna eh, din jiġu pereżempju arrestati medda bil-teddit tal-mewt eh, dan huwa marbut mal-mafja u l ta' organizzata it-tip dan it-tip ta' toħ illegali tal-foresti ma l-ideja li provaw intimidaw l-ekoloġisti, l-ambientalisti. Il-indifferenza wkoll toqtol. Iħna irridu nħarsu lejn il brażil Bolsonaro, msieħeb kummerċjali tagħna, li mbagħad NGO Salerġija Allegrija u erba' ambjentalisti wkoll ġew akkużati f'vot fals illi ippruvaw illi illi, illi, illi kienu qegħdin jieħdu eh, flus b'mod illegali u ġew arrestati. Għandek il-attivisti anti-fracking fir-Renju Unit ukoll illi eh, ġew akkużati. Aħna, ma sawx nżommu fomna siket, ir-reati kontra natura irridu nħarsu u anke min qed jipproteġihom aħna rridu illi nkunu staw nħarsu l-ħajja ta' dawk li qed jippruvaw jipproteġu lilna li ngħixu ħajja iktar saħħitha. Għavani Benje, fissem minn mhux affiljati. Fissem lajdi. Eżist Eżis kollegi. Id-difensuri tal-ambjent huma miri madwar id-dinja. Skont l-NGOs, 164 minn attivist ġew maqtula sena l-oħra kienu jiġġieldu kontra proġetti ta' mini foresti jew inkella agroindustrija imma wkoll kellhom ħaddieħor li kellu jżomm fommu siket eh, minħabba theddid u vjolenza. Aħna kif nistgħu ngħinuhom dawn l-attivisti qed ikun hemm pressjoni fuq istati multinazzjonali li jħeġġu din it-tip ta' vjolenza biex jagħmlu iktar ilih. Imma aħna irridu nħarsu dawn id-difensuri eroriċi u ma nistgħux nagħmlu dan jekk aħna ma midlux il-mod tal-konsum tagħna. Il-teħ tal-foresti, l-agrikoltura intensiva, dana minn huwa minħabba il-supermarkets il jdu nimlewhom il-palm oil, għax-xampu, il-laħam, eh, dan kollu u jaskuza toħ tal-foresti. Id-deforestazzjoni għal iktar minħabba l-konsum ta' dawn il-prodotti. Illi aħna bħala politiċi jridu ngħidu li ċittadini x'qed jiġri u illi nħeġġuhom illi jiklu jixtru mod ekorresponsabbli importanti naqwaqfu trattati kollha internazzjonali illi għandhom dan il dan il l-attakk fuq il-pjaneta tagħna. Tabakov Grazie, Onorevoli Slabakov. Grazie, President. Jumma nasib xenna bżon regolament ġdid biex nidefendu l-ambientalisti. Inħoss l-istati membri kollha għandhom leġiżlazzjoni tajba eh, li jiddefendu ċ-ċittadini tagħna, jiġifieri mhux qed nifhem min u kif dawn id defensuri għandhom jiġu diffiżi u protetti. In-nies huma qegħdin jeddu l-ħodor u minnu favur l-ambjent. Dawna qegħdin ikollhom proġetti ta' frodi qegħdin jużaw mod abużiv il-fondi eh, tal-Unjoni. L-ekoloġija saret eh, kelma kelma maħmuġa eh, li ma tingħatx il-partit tal-ħodor suppost qed iħarsu l-NGOs imma grazzi għal dawn l-NGOs aħħar elezzjonijiet fil-Bulgarija wrew illi l ħodor eh, ħadu 0%. Dawn l-eklim sejjaħ difensuri, mhuwiex difensuri, dawn l-NGOs irridu jittellgħu l-qorti. Grazzi. is-sur Kokalis. Grazzi President Sinjuri. Aħna hawnhekk fil-plenarja ħa nivvotaw, ħan nitalbu biex nivvotaw u niddikjaraw is-sitwazzjoni ta' emerġenza klimatika fl-Ewropa. Nittama li nagħmlu dan għaliex effettivament huwa dak li qed jiġi fil-pjaneta tagħna. U nittama illi nagħmluh dan eh, mhux biex inħarsu l pjaneta Aħna ma nistgħux nagħmlu żewġ affarijiet, aħna rridu nagħmluh minħabba l-istat ta' emerġenza tagħna qed tipprova tħares is-saħħa tan-nies. U mm, minħabba li d-drittijiet tal-bniedem prinċipali ħajkunu qegħdin eh, jiżviluppaw eh, ruħhom bħala l pjaneta Il-fuq minn tlet, eh, jgħanfat ma' ħames persuni jisfaw maqtula bħabba rizorsi naturali. Din il-ġlieda ħat kompli ħat is-sakta. Anke għandek popolazzjonijiet indiġeni li ħarsu l-ambjent tagħhom u anke tagħna, il-foresti, inħarsuha minħabba iħarsuna wkoll mis-CO2 għaldaqstant fir-rumanija u kanki fil-pajjiżi tagħna kif ukoll f'londra irridu illi eh, nibqaw id-fit ma dawk li tiġildu għall-ambjent u aħna wkoll irridu noħolqu linja ta' emerġenza biex ngħinu anke fuq livell legali dawn il-persuni noħolqu mekkaniżmu ta' reazzjoni immedjata kontra r-reati ambjentali. Grazzi issa ngħaddu għal NI li miss is-Onorevoli Sinčić. Mhux qed hawnhekk fis-sala naħseb. Allura nistennew din minnu fih għal minuta għall Honorable Bern Huber. President, rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea. Huwa importanti iktar minn qatt qabel illi inħarsu il-difensuri eh, ambjentali. Fl-Awstrija sissa eh, l-awtoritajiet ma setgħux iwaqfu il- l-intħil illegali fil-liġijiet nazzjonali ma kienx hemm bil fuq il-liġijiet nazzjonali tagħna aħna rridu soluzzjonijiet pan-Ewropew biex niġġieldu il-dħul illegali fuq it-territorju jekk xi ħadd jaqbad u jidħol jidħol fit-territorju tiegħek ma jistax jaqbad u jeħles ħafif għax dan qed jagħmel ħafna ħsara. Eh, rajna ħafna videos eh, folots biex jippruvaw jgħarqu bin-nies eh, jkunu mbabsa dawn il-videos. Aħna il-bdewa tagħna pereżempju jridu ngħinu biex jiġildu kontra dan it-tħil fil-territorju tagħhom illegali. Grazzi tassew, xalda Moza. Grazzi. Nibdew bl-aħbar tajba. Fil-biċċa kbira ta' pajjiżi Ewropej qed nirrealizzaw li iktar foresti qegħdin jidhru. Aħna rnexxielna ndawru dan l-iżvilupp. Il-foresti tal-Ewropa eh, kibru żona daqs il-Greċja sal-1990. Aħna ma wasalniex tal-miri tagħna imma kien żvilupp pjuttost pożittiv. Il-pajjiż tiegħi id-Danimarka għażel illi jkollu sitt darbiet iktar foresti milli kellna qabel aħna bżonn azzjoni fuq livell Ewropew però jiġifieri hija ħaġa tajba li issa għandna programm ta' azzjoni ambjentali ġdid ħajħares lejn il-foresti oriġinali il-biodiversità il-klima però bħala parti mill-programm importanti li nipproteġu n-nies illi jipproteġu l-foresti tagħna u n-natura tagħna E, ma nafx kif għamlu fid-dettal imma minnaħa tal-Unjoni e, importanti li nħarsu l difensuri tal-foresti. Iridu nħarsu l foresti aħjar u rridu nistanzjonaw dawk illi ma jsegwux regoli Ewropej. Irridu nagħmlu ħafna iktar biex nipproteġu l foresti u l-imri ambjentalisti. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Grazzi. Issa ngħaddu l Guerrero. Onorevoli Fisnjaska. Grazie Afna, President, Signori, El foresti huma essenzjali biex aħna nżommu l-arja nadifa. M'hemmx għalfejn ikkonvinċi l ħadd fuq da. Ma kollu nixtieq nattira l-attenzjoni tagħkom li għax għandna bżonn noħolħu noħolqu l-aħjar kondizzjonijiet biex l-Istati membri jġestjonaw il-foresti. Eżempju tajjeb ta' dan huwa l-Polonja. l qiegħed fuq quddiem dwar dak li huwa eh, l-ammont ta' art hemm 9 miljun ettarja 33 fil-mija tal-pajis huwa foresti u l-maġġoranza huma tal-istat. Huwa eżempju tajjeb ta' kif tista' tiġġestjona il-foresti b'forma raġunevoli. Aħna kull sena jkollna l fuq minn 500 miljun siġra ġdida miżruha fil-Polonja. Il-foresta primevali li kien li għanna Uh kien hemm minn set eh, kien hemm min qed jipprotestaw din il-foresta primavera qiegħda f'periklu minħabba x-xogħol li għamlu hemmhekk l-attivisti tal-ambjent. Grazzi ħafna. Naddu għall-Onorevoli Heiselkamp. Dawk li defendu l-foresti jirriskjaw ħajjithom. Jiena nixtieq ngħidilkom l-istorja ta' ta' attivista ta' Rumanija li riski ħajtu biex jevita l-siġar e, isiru għamara mill-park ta' Domokla ġi attakkat ħafna drabi fl-2015 il-mafja tal-injam kisru l għadmu bl-intenzjoni li juqtluħ kollox ġi rekordjat madana kollu damu erba snin biex għom dawk li attakkaw fil-qorti. Huma għataw eh, siġar eh, gbar biex jiblokkaw ma jippermettux li jiffilmja. Eh, l-autoritajiet jħarsu dawk li jaqtaw l-injam illegali xħat għamil il-Komissjoni biex tħares il-foresti u tħares il-nis li jħarsu il-foresti. Naddu issa għall-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, Student. Naħseb li ħarsin tal-ambjent huwa kam ta' battalja naturali għal-bnedmin. Nixtieq nikkondenna Eh, il-til ta' żewġ difensuri tal-foresti fir-Rumanija. Imma dawk li jiddefendu qed jaġixxu fl-interess pubbliku, qed jippruvaw jiddefendu l-ambjent tagħna. jkun hemm eh, żvilupp sostenibbli, kwistjoni ta' dritti tal bnien ukoll. imma daw id-drittijiet m'għandhomx jiġu abbużati. Hemm manipulazzjoni wkoll u abbuż tal-poter minnaħa tal-gwardjani tal-foresti il-komunitajiet lokali eh, ħarsu r-risorsi tagħhom, imma ma nis ninxtew li hemm komunitajiet fid-dinja li jagħmlu hekk forma naturali, iħarsu r-risorsi naturali tagħhom u kien hemm verament gwadan fil-forest fil-xjenza tal-foresti. Eh, Tejbet fl-Ewropa imma għandna nkomplu nizraw iżjed siġar u nħarsu l-foresti. L-Onorevoli kal-minuta. Grazie ħafna, President. Għallaw l aħħar ftit snin, aħna rajna eh, hemm iżjed protesti biex jiddefendu l-ambjent naturali fl-Unjoni Ewropea. Attivisti tal-ambjent bħal dawk fil-Gawġiexa fil-Polonja għat jgħatu servizz l umanita u l-talbit tagħhom hija ħaġa serja meta l-parti tal-Polakka ġiet reġistrata bħala patrimonju ehm, tal-uman kien hemm eh, sforz biex naqsu eh, l-irda ta' foresti. Il-Komunità Ewropea m'għandix tħares tranquillament meta dawk li jiddefendu l-ambjent jiġu ehm, eh, attakkati. Hemm bżonn li sibu modi biex niddefendu daw dawn li jiddefendu l-ambjent. Dawk li li jħarsu l-ambjent huma eroj u mhux kriminali. Grazzi. <clears throat> L-Onorevoli Holmgren għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Iżiet u iżiet pajizi qed naraw projbizzjonijiet li qed jitlu li wieħed jiġu involut fil-organizzazzjoni li defendu d-demokrazija, l-ambjent u dritti tal-bnidem u dawk li qegħdin jġildu għall-ambjent qed jiġu medda, qed jiġu attakkati, qed jiġu maqtula wkoll. Qed naraw daqs tlet imwiet fil-ġimgħa fid-dinja. Smajna dwar dawk li jiddefendu l-foresti fl-Ewropa, kienu qegħdin jipprovaw jħarsu l-foresta li iżjed l-iqdem foresta naturali fl-Ewropa. Mm, naħseb li għandna nħarsu l-ambjent, ħaġa li għandha tkun ovvja għal kulħadd. Għandna nħarsu dawk li ġa qed jagħmlu l-ħarsin jgħidu ħsieb l-ambjent. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Morel. Ovvjament, eh, il-nirrestawraw nħarsu l foresti Ewropew hija sfida politika kbira. Iżda jiena qed nisma' dan id-dibattitu naf li jrid noqgħod nkunu ma naqsawx nkunu ipokritiċi għaliex aħna qed ngħidu nipproteġu l-foresta Ewropea mbagħad qed nisportaw id-deforestazzjoni. Eh, bit-trattati kommerċjali illi qed jeħeġġu il-distruzzjoni tal-foresti u anki foresti kbar per pereżempju mal-Vjetnam il-ftejm tagħna u mbagħad il-ftejm kommerċjali ma' Mercosur illi ħajjiġi negozjat hija qed iħeġġeġ id-deforestazzjoni. Jiġifieri Eh, din l-ipokrizija li dunneħu għanna l-sfida problema ekoloġika ambientali nafu aħna smajna fuq il-problema tal-attivisti defenduri tal-ambjent li qed jiġu eh, kriminalizzati u anki kaċċati. Aħna er, hija parti importanti tal-kultura tagħna ċivika ma qed nitnejxu dumping soċjali il-tnaqqis er, pereżempju tal per pereżempju fi Franza l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Foresti ġifir ħaddima tal- ta' ċivili jridu proteġuha. Aħna rridu li kun iktar koordinazzjoni ta' politika Ewropea. Na ħafna teksti li huma li huma kbar li aħna rridu normalizzawhom li tirrifletti dak li verament nasbu fuq l-agrikoltura, il-biodiversità u din hija dan huwa il-pedament li nibdew fuq u il tagħna l-ġejjini. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Grazie a l-Onorevoli Gonzales Casares. Grazie President. Jena eh, gbirt mdorri mm, mdawwar mm, bil-foreste. Eh, da matul sekli eh, kienu minn fej konna niklu, fl-istessin konna nissaħnu bieħ Eh, jekk aħna nibatu solidarità tagħna lill gwardjani eh, fir-Rumenija u l-NGOs naf eżattament kif wieħed jista' jiġġieled għal foresti mis-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet nixtieq eh, nħu l-opportunità biex il-foresti autoktoni um, ma jkomplux jiġu. Aħna fil-Peninsula Berega qed nitilfu il-foresti tradizzjonali bħal partit oħra tal-Ewropa dak li kellna qabel is-siġar eh, qed isiru siġar eh, tal-istess speċi li jaqdi biss l-interess kommerċjali. Għalhekk għandna bżonn nappoġġaw ix-xogħol ta' dawk li jieħdu ħsieb għax qed jieħdu ħsieb lilna wkoll u dawk li għad jiġu nfakru li foresta primittiva hija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 Għandi mistoqsija għal-kollega taqbel dak li ġara fil-Rumanija ħaġa tajba li llum il-foresti fil-Rumanija dawk li jiddefendu l-foresti jkollhom id-dritt biex jkollhom armi biex jħarsu lilhom fiżjed tħoss li ħaġa tajba, ħaġa li għandha għandha tiġi estiża għal dawk li jiddefendu l-gwardjani kollha. Naħseb li la situazzjoni tar-Rumanija hija partikolari ma naħsibx li eh, għandu jsir għal pajjiżi kollha, definitivament mhux għal pajjiżi, evidentement għandna intuhom forsi mhux armi biex jisparaw imma armi legali biex ikunu jistgħu jiġu mħarsa, grazzi. Grazzi ħafna. Hmm. Għalaqna l-istatakal li maħan iħtlu sta l-keċ għaj. Għanna sitt talbiet biex jitkelmu għanna mkalla. kalla. Onorevoli Xfrojdo għal-minuta. Grazie għafna, President. Jina tlabt biex nitkellem għax nishtiq. Namme referenza għal diversi affarijiet. L-ewwel l-Unjoni Ewropea anki fil-periodu ta' programmar li jmiss għanda tejn l istati membri biex jġeddu il-foresti għanna territorju kbir, imma l-kwalità ehm, nizlet ħafna f'ħafna parti nħabba tibdil fil-klima li jkun hemm perjodu ta' eh, nixfa, eh, attakki minn insetti, għandna nappoġġaw il-ħaddiema tal-foresti fl isforzi tagħhom biex jiżraw iżjed siġar. U dawk il-mijiet li jenu biex uh, raġaw eh, jizraw siġar, eluf ta' ettari ġew mizruwa. U jider li aħna verament interessana, għanna l-qalbna dan, dan il-fenomenu. Ma naqbilx ma l-approċ tal-President Brasiljan meta jitratta l-problemi ta' l-Amazonja, nafu l-surtask Offra jgħin l-Brazil jekk inkella jekk ma jagħmlux xekk aħna ma naqblux mal ftejn ma' Mercosur. L-Onorevoli Botox għal-minuta. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, kollegi. ħafna minnkom għamiltu referenza għal Rumanija, jinn apprezzada u għaveru li l-foresti qegħdin jibku kuljum. Zewċ ettari josfru kull sena. U l-ħaġa li qed issir fl europa fejn il-priorità tagħna u nħarsu l-ambjent u naqsu l-emissjonijiet. L-Unjoni Ewropea għandha tkun iżen involuta f'dak il pajizi fejn mhux qed jirrispettaw ir-regoli jiena nixtieq eh, Grazzjak, kommissarju, għalli t-skallim dwar l-Romanija u għalli zort Bukarest din il-ġimgħa, din il sena Eh, hemm bżonn inkunu żed effiċjenti u ċari il-tuħ ta' siġar jista' jwassal iżjed diżastri naturali u telf ta' ħajja. Għal mijiet ta' snin inna naqtaw. Għanna bżon nizraw iżjed siġar u għanna nħorsuhom għal ġenerazzjoniet li jiġu nixtieq nirringrazzjawk ħalli għamiltu referenza għal kas ta' Rumanija, ma importanti li plattaformi tal-ħodor għandhom rol importanti ħafna. Grazzi ħafna, kellimni jmiss, l-onivli konetzna. Grazzi ħafna, President, kollegi għal ħafna żmien kritikajna tuħ ta' siġar fil-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropa. Issa għandna din il-kwestjoni wkoll fil-frontieri tagħna sfortunatament. Anki hawn fl-Unjoni Ewropea eh, hemm ħajjiet, um, telf ta' ħajja involuta. Fir-Rumanija nħabba il-mafja tal-injam mitu żewġ gwardjani tal-foresti. Nħoss li mhux aċċettabbli li dawn l-affarijiet jiġru f'kwalunkwe pass u imma ovvjament huwa diżastru kbir li qed jiġri anki f'pajjiżna wkoll fl-Unjoni Ewropea. Hija ħaġa tal-imġienen li kuljum 9 ettarji kuljum ta' foresti primarja qegħdin jisparixxu. Qed nifhem sew li l-ftehim ta' Pariġi huwa biċċa karta biss li nitkellmu fuq għamma fil-prattika ma tfisser xejn. U jekk aħna nistgħu ninfurzaw ma nistax ma nagħmluhiex għax hekk aħna ngħidu lil kulħadd nipprettkaw lil kulħadd imma ma nistax nirranġaw l-affarijiet f'pajjiżna. Kummissarju, nitolbok tkun attiv kontra dak li qed jiġri fil-Rumanija. Nitolbok li tieħu passi konkreti mhux biss tevita dal-qtil, l-omiċidji imma wkoll it-telf ta' risors importanti ta' li huma l-foresti tagħna. Kondoljanzi lill familji ta' daw il-gwardjani. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sinċi sal-minuta. Grazzi ħafna nixtieq nitlob lill-Parlament kollha l-20 li qegħdin li nħarsu l-foresti fil-kontinent. Il-kollega tkellem dwar il-mafja tal-linjam anki teżisti wkoll fil-Kroatja. Mitlet l sena mill-indipendenza tajna ħafna njam, ħafna siġar. faxar snin 10 kilometru kwadrati forma legali. Hemm tuħ ta' siġar legali m'hemm ukoll ħafna tuħ illegali. M'hemmx pjan dwar kif jinqataw is-siġar. Jekk mhux l-aħjar l-aħjar siġar qegħdin jiġu maqtuha u qed jiġu esportati għal pajjiżi oħra fl-Ewropa L-industrija tal-Kroazja qatt ma kellha daqshekk diffikultà biex tottieni linja. Eh, ħafna postijiet isu eh, isu l-art tal-qamar minar siġar. Rridu għandna bżon nikkonfrontaw din il-mafja. Nitlob lil kulħadd li nħarsu il-foresti. Grazzi. Non li vri pakrin għal-minuta. You have the floor for one minute. Okay, thank you. In Finnish, now few first. Grazie ħafna. Light l-onorevoli Pekarinja. Huwa dibattitu importanti imma għanna nfakru li fil-reġun tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna pajjiżi fej il-ħarsin tal-foresti Eh, u biodiversità eh, u l-użu industriali eh, ta' foresti huwa sostenibbli. Finlandja huwa pajjiż bħal dak. Aħna inna nħarsu foresti għal ħafna snin għal 445 kważi l-istess arja bħal Dinamarka nħarsuha. Aħna namlu prodotti sostenibli u daw l-affarijiet jistgħu jmorru flimkien. Madana kollu jiena nixtieq ngħid li fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna li għad irid nagħmlu biex inħarsu l-foresti tagħna ma kif ukoll namlu użu sostenibli tal-foresti. Dawn iż-żewġ affarijiet għadhom ikunu flimkien. Grazzi. Grazzi. Is-sur Wallis għal minuta. Grazzi ħafna. Il-til ta' żewġ gwardjani tal-foresta tar-Rumanija eh, turi kemm għandna bżonn nipproteġu l dawk li tiddefendu l-foresta u l-foresti. Eh, iktar minn 16 il-Gwardjani tal-Foresta inqatlu fil-2018 u ħafna oħrajn eh, fil-Filippini, fl-Indja, fil-Brażil u fil-Kolombja ġew eh, attakkati. U allura nabżon leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ehm, li tipproteġi u timxi mal-qafas ta' due diligence u importanti li nagħtu servizzi u prodotti fl-Unjoni Ewropea ehm, billi naqdu għall-impatt ta' dawn l-attivitajiet. Aħna konxi fuq l-abbuż tal-foresta fil-Brażil bid-deforestazzjoni li għaddejja u l-Unjoni Ewropea hija kompliċi għaliex għandha tagħmel kummerċ miegħu u eh, ma nix nimxu ma' din id-direzzjoni mal-Mercosur u eh, mhux ħankomplu nkissru aktar foresti u allura m'għandniex eh, nifirmaw dan il-ftehim. Grazzi ħafna mela hekk nistgħu nagħlqu l-proċedura tal-kaċ tiegħi u fisem il-Kummissjoni ngħaddi kelma lill-Kummissarju Mimiċa. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli, id-diskussjoni tal-lum kienet waħda importanti ħafna. Aħna lkoll naqblu li rridu nipproteġu u nirrestaraw il-foresti kif ukoll dawk li jiddefendu l-ambjent illi ħadmu b'tant kuraġġ biex jipproteġu lin-natura. Iva, fil-fatt id-difensuri tal-ambjent huma alleati indispensabbli fil-promozzjoni tal-drittijiet ambjentali. Nixtieq Eh, niftakar fil-dawn il-gwardjani li nqatlu dan l-aħħar u nixtieq nur il-kondoljanzi tiegħi mal-familji tagħhom. Filwaqt li minn qisu anke miżuri regolatorji oħra tajjeb li nimplementaw eh, tajjeb dawk li huma ġiġa eżistenti. Irridu naħdmu mal-awtoritajiet eh, nazzjonali u rridu naħdmu mal-istati membri biex niżguraw li hemm l-implementazzjoni u l-infurzar ta' liġi nazzjonali u tal-Unjoni. U għalhekk f'dan il-kuntest il-Kummissjoni se tkun qed tkompli tikkoopera mal-awtoritajiet nazzjonali inkluż eh, mar-Rumanija sabiex niżguraw illi hemm implementazzjoni u nfurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Kummissarju. Mela, hawnhekk nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu il-punti li jmiss fuq l-aġenda. Il-każijiet tal-ksur ta' dritti tal-bnida u l-prinċipju tad demokrazija u l-istat tad dritt. U qed nimxu skont l-artiklu 144 eh, tar-regoli tal-proċedura. Mela, Nibdew bis-sitwazzjoni ta' libertà fil-Alġerija. U ngħaddi l-kelma għal minuta l sur Glucksman. Grazzi ħafna President, Sinjuri. Aħna votajna fuq rezoluzzjonijiet ta' suġġetti għad ħafna differenti. Tant kienu il-bot mill-dinja tagħna mill-lajnejn tagħna laqas biss edna kelma, kelma fuq ir-rivoluzzjoni formidabbli li saret naħa l-oħra tal-Mediterran fil-Alġerija. Laqas mm, kelma ta' appoġġ għall-Alġerini illi għaddejji bi protesti fit-torroq ilhom disa xhur jipprotestaw għad-demokrazija ġustizzja, id-dinjità, l-arresti, il-vjolenza, għas kelma fuq it-tortura illi saret, e, is-silenzju huwa kompliċi. Aħna e, qed napoġġaw dawk li għandhom is-seta, ma jistgħux sejrinek. sejrin hekk. Is-solidarjetà illi aħna votaw il illum fuq mhijiex intħil hija e, talba għal waqfa tal-inġustizzja. Kollegi, irridu nuru li aħna qed nimxu jitfit mal-Alġerini u ejja kif ngħidu fi għandi 123 Viva l-Alġeri. Σας ευχαριστώ. Επόμενος από τους συντάκτες. Grazie ħafna. Issa l-autor li jmiss tal-rezoluzzjoni Sur Bergal minuta. Grazie ħafna President. Membri distintiv f'dawn l-aħħar xarrejn il-Gvern Alġeriż eh, kien għalaqt minn eh, Eh, tmin knisja tal-Protestanti u anki l-komunità Kristjana ġiet ippersegwitata. Il-Kristjani qed jiġu ppersegwitati b'dawn il-liġijiet illi qegħdin jiddaħlu u l-awtoritajiet qegħdin jikkriminalizzaw lil dawk illi ehm, ma ma jifqux jiklu waqt il ramadan u għet hemm ħafna nies qed jiġu persegwitati f'dawn l-aħħar eh, snin naraw li kien hemm 20% tal-persekuzzjoni tal-naħa ta' fuq tal-Afrika. Il-Parlament fil-bidu ta' din is-sena beda inkessa fuq il-prosekuzzjoni tal-Kristjani fl-Alġerija u naħseb li għanna nibdew ninkwetaw ħafna fuq il-persekuzzjoni tal-minoritajiet ta' madwar id-dinja, speċjalment dawk ta' sfond Kristjan ir regolament tal-Parlament 0603 għandha tiġi revokata eh, fuq id drittijiet tal-Kristjani. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sur Van Dalen għal minuta awtur ukoll. Grazzi ħafna, President. F'dawn l-aħħar snin fl-Alġerija Eh, rajna ħafna li qegħdin jattakaw dawk li qegħdin eh, jipproteġu l-reliġjon eh, qal u il-knejjes protestanti seba' f'dawn l-aħħar xhur. Fis-16 ta' Ottubru id-disjużu kien hemm attakk fi knisja fejn kien hemm ħafna nies midruba. U bejn Ġunju tal-2016 u l-2018 kien hemm ħams Maħmadiz illi eh, ġew ġew eh, persekutati fl-Alġerija minħabba twemmin tagħhom. U allura naħseb importanti li nibatu sinjal ċar u anki skont ir-rapport ta' drittijiet tal-bniedem qed naraw b'mod ċar illi fl-Alġerija għatem Eh, sforz biex eh, jillimitaw il-libertà tal-espressjoni. Il-libertà ta' twemmin huwa dritt fundamentali u parti minn dan id-dritt huwa li eh, persuni jingħaqdu fi knejjes u f'postijiet oħra imma dak li qed naraw fl-Alġerija u sfortunatament anke f'postijiet oħra fil-Lvant nofsani u illi dawn id-drittijiet qed jiġu infixkla. Għandi żewġ minuti, Sur President. U allura nixtieq li l-rappreżentant Olja titkellem b'mod ċar eh, fuq dan din l-azzjoni kera li qed isseħħ fl-Alġerija. Dawk il-knejjes li nagħlqu għandhom jerġgħu jinfetħu. U eh, nassumi wkoll li l-Special Envoy għal-Libertà ta' twemmin għandu jkun involu dak li qed jiġri fil-Alġerija huwa żgur ksur ta' dawn id-drittijiet kollha. Grazzi ħafna issa Ngħaddu għas-surgeta għal minuta. Getta, Sur President, aħna hija naħolmu naħalmu illi dan l moviment immensi li għadin eh, ah, jċaqal u jazzu l-Alġerija li għat jispiraw għadin jitasta ta' dritt u l-igwaljanza. Ejja nimmaġinaw illi dan il-moviment eh, ħajtarraf f-rizultati pozittivi. Tkun il-mobilizzazzjoni tal-enerġija kollha kiku tal-dialogu, bidu tal-dialogu tal-dialogu fl-Alġerija bejn il-Magrebi u anki il-Izzat um, ta' Sahara, jar-realizzazzjoni tal-aspirazzjoni komuni tagħna l Magrebini, Ewropej, u aħna wkoll irjalek li nadattaw ir-riżoluzzjoni eh, mingħajr biex aħna nġid din repressjoni assurda li qed toħna din il-ħolma sabiħa l-ġerina. Aħna irridu nkomplu natuhom in-nifs bħala Ewropa biex jifkomplu jħolmu το λόγο έχει ο κύριος Βέιμερς Is-Sur Weinmers issa għal minuta. Grazzi ħafna, President. Aktar kmieni din il-ħarifa aħna votajna fuq proposta sabiex ikollna dibattitu fuq e, il-fatt li jingħalqu il-knejjes fil-Parlament Svediż u din hija xi ħaġa ma ġiet ċettata minn numru ta' partiti. U allura llum bħala awtur eh, qed nħoggos qed ikun din id-diskussjoni fuq kwistjoni tant importanti imma nixtieq infakkar ukoll il-libertà ta' reliġjon eh, tneħħiet mit-titlu ta' din ir-riżoluzzjoni. Din mhix l-ewwel darba illi rajna illi kun hemm tnaqqis tal-lingwaġġ eh, minn din l-istituzzjoni u ħafna drabi din issir mhix xelluk minħabba kwistjonijiet Kristjani il-Kristjani rridu li jkun hemm riżoluzzjoni fuq il-til tal-Iżlamiċi ma rridu nifqu ninjoraw il-persekuzzjoni tan-nies Kristjani, il-Kummissjoni eh, ħatkun qiegħda tħallas aktar minn biljun euro bejn l-2018 u l-2020 lill-Alġerija Eh, ma fl-istess ħin l-awtoritajiet tal-Alġerija aktar qed intensifikaw din il-kampanja u mill-2018 aktar minn 15-il knisja ingħalqu u eh, ħafna organizzazzjonijiet mhux qed jiġu stabbiliti u laqas knejs ġodda ma jitħallew jinbnew. Din hija dan huwa ksur tal-Konvenzjoni ta' Drittija tal-Bniedem kif ukoll tal-Kostituzzjoni tal-Alġerija u allura rridu nagħmlu aktar pressjoni fuq il-pajjiż biex ibidlu l-politika tagħhom fuq il-Kristjani. Jiena nemmen li nistgħu nibdlu eh, dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna dawn kienu l-awturi Issa ngħaddu għal kelliema min-naħa tal-gruppi politiċi Sur Mandel jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Ġimgħa ilu jiena stajt nitkellem fi Vienna fuq il-konferenza tal-paċi dinjija ehm, ma' musulmani u anke kien hemm komunitajiet reliġjużi oħra li kienu rappreżentati. Issa, illum qegħdin nitkellmu fuq il-libertà tal-espressjoni smajna minn Renew Europe u François Saver u jiena min-naħa tal-IPP fl-Ewropa l-valuri eh, universali Ewropej qegħdin jiġu esperjenzati hemm ħafna libertajiet illi ngawdu minnhom illi aħna nipprattikaw kuljum. Allura aħna rridu nsemmaw leħinna jekk l-affarijiet ehm, fl-Alġerija u hemm nies li huma tiġi persegwitati minħabba twemmin tagħhom u jintefgħu il-ħabs. Kien hemm miżax il-knisja li nagħlqu, il-websites ukoll li nagħlqu u eh, l-organizzazzjoni tan nisa wkoll qed jitwaqfu qed tiġi fixkla la libertà tal-espressjoni se jkun hemm elezzjoni u allura l-Alġerjani għandhom ikunu jafu ehm, kif jistgħu jibdu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sammi l essendi għana l-Sinjura Arena. Il-situazzjoni tal-Alġerina hija waħda li teħtieġ l-admirazzjoni tagħna lejhom lejn il-poplu għaliex qed ikunu demokratiċi imma paċifiċi u determinati. Nawna jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem u eh, huma firmatorju ta' ħafna trattati. Drittijiet tal-bniedem u l-patt tal-dritt ċivili u politika biex ngħidu ftit minnhom. Il-protesti huma garantiti mill-Kostituzzjoni Alġerini. Alġerija, Alġerina. Imma eh, F'sorta hemm in-nies li qegħdin jitfgħu il ħab sempliċiment għaliex qed jgħidu kif jaħsbuha taħt skuża li dan qed jattakka l-unità nazzjonali u daw kellhom jiqwaqfu wkoll taħt pressjoni il-attivitajiet tagħhom anki l-NGOs ġew attakkati. Il-awtoritajiet Alġerini jridu jħelsu il-priġunieri kollha politiċi. L-Alġerija trid tħares il-Kostituzzjoni tagħha stess u tigarantixxi l-libertà ta' espressjoni tal-protestanti l-Ewropa eh, eh, eh, ħabiba tal-Alġerija ma tal-Alġerini kollha aħna u għal-dmir tagħna illi nfakru prioritajiet komuni ta' subija li ġie adottat f'Marzu 2017 fejn żewġ partijiet kienu konfermaw l impem tagħhom irrispettaw id-dritt ehm, il-demokrazija eh, ġenerali u l-ġittijiet tal-bniedem. Jati nomada Renew Europe tollogu. E- Grazzi ħafna issa fisem il-Renew Europe Annalisa Urbanian. Grazzi ħafna il-protesti demokratiċi fl-Alġerija jidhru li qegħdin jilħqu l-miri tagħhom meta l-President Bouteflika eh, eh, deċida li ma jerġax jitla għal ħames mandat tiegħu, imma dawn il-movimenti ta' protesti qed eh, jiwaslu għal reġim militari din hija xi ħaġa li jħassra jekk l-Alġerija titlef din l-opportunità li tingħaqad mal-pajjiżi ġirien tagħha biex tkun aktar miftuħa għall bqija tad-dinja. Jiena nitlob illi nwaqfu l-arresti li qed isiru wkoll u naqbel mal-kollegi li hemm bżonn nipproteġu l-libertajiet tar-reliġjon. U la darba jaslu l-elezzjonijiet għandhom bżonn ikunu ħilsa u ġusti. Jiena nixtieq li l-Alġerija tiftaħ il-frontieri tagħha mal-Marokk u t-Tunezija sabiex ikun hemm unjoni u eh, tkun anki msieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea biex bekk tkompli bl-iżvilupp ekonomiku li twassal għall prosperità u l-paċi fiż-żona tal-Magreb. Grazzi ħafna. Issa fisem il- ħodor is-Sinjura Jenbu għal minuta. Grazzi ħafna. Il-grupp tal-ħodor rifjuta li jappoġġa l-inklużjoni ta' riżoluzzjoni ta' emerġenza tal-erġija fil-sessjoni plenarja l raġunijiet li ġejjin riskju ta' politiċizzaw il-drittijiet um, tal-bnidem jew li li naqsum il kredibilta tal-oppożizzjoni li ilhom jipprotestaw disa xhur li ma il- um, ikun hemm interferenza minn barranija. Il-Alġerini għandhom bżonn iktar minn riżoluzzjoni li tibgħat messaġġi ċari ta' appoġġ il-Alġerini li hija insuffiċjenti u hemm referenzi ma jmir sens. E, minħabba taħt riservi aħna qed nagħmlu aħna naqblu mal-proposta ma' riżoluzzjoni. Aħna Eh, qed ngħidu li aħna ma stawx nħallu l-poplu eh, eh, ġerin waħdu minn dak li għamilnu f'Marċu 2019 aħna ħankunu qegħdin ngħinuhom biex jġildu għad-drittijiet tagħhom u għall-libertà tagħhom minselmuhom minnaw għal mod kif qegħdin jimmanifestaw għal bidla mod paċifiku ħafna u aħna nixtiequ li l-poplu Alġerin jiddeċidi u l determinazzjoni tagħhom u taħi għal-Ġeżajer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 tal-gruppi politiċi u hawnhekk ma jistax ikollna l-proċedura tal-blue card u għalhekk is-sistema elettronika da ma ġietx attivata. Jiġifieri la darba nispiċċaw dan ir-round ta' kelliema mbagħad skont ir-regoli nkunu nistgħu naċċettaw il-blue card. Tajjeb, il-grupp ID għandna l-Sur Collard. Sur President, dak li għaddej fl-Alġerija ma jistajħalli ħadd indifferenti. Għazur raġunijiet l-ewwel il-prinċipju u t-tieni realtà Il-prinċipju huwa li kull fejn għandek il-libertajiet illi jinħonqu aħna jridu naġixxu biex inħarsu l-prinċipji. Ir-realtà hija hija dawn huma ħafna dmuħ, ħafna dem, ħafna suppressjoni u repressjoni u L-Alġerija u Franza wkoll għandha eh, rabta ekonomika tassew, anki kulturali tassew bil-qrib u jekk in-nies mhux qed ikollhom ħajja faċli hemmhekk jitilqu mill-Alġerija u jiġu Franza. Imma Franza ma tistax iktar tilqaħħom. Mhux ma triċi ma tistax. Aħna rridu napprovaw din ir-riżoluzzjoni fissem il-libertà, fissem il-prinċipji tagħna, u anki fid-daw ta' dak li qed jisir u l-fatt qed jeżisti. Grazzi. Grazzi ħafna issa fisem l-ICR għal minuta is-Sur Ruisen. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Eh, qed naraw ir-rapport li ġejjin mill-Alġerija li huma ta' tħassib kbira lina kollha jiena mhux qed nitkellem biss fuq il-mod ta' kif eh, qed eh, jitkellmu mal-dimostranti manki fuq il-dritt tal-tatwemmin li qed jiġi miksur u hemm ħafna knejjes li qed jingħalqu u dawk illi eh, qed imorru fil-knejjes qed jittefgħu il barra u violenza. Dak li għandna f'paragrafu erba' juri illi eh, il-Parlament ikun jista' jibgħat sinjal ċar fuq dak li qed jiġri. Dak li qed jiġri fil-fatt għalina huwa wieħed huwa inaċċettabbli. L-isħobija mal-Alġerija fil-qafas tal-Juramed jagħtina l-opportunità sabiex aħna nitkellmu b'mod speċifiku fuq il-kwistjoni ta' twemmin Jiena ċert li l-rappreżentanta għalja ħad tkun qed tuża eh, l-kontatti tagħha sabiex eh, tagħti priorità lil din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal minuta Sinjura Sojdrova. Grazzi ħafna il-biraħ ehm, ġiet infakra ġurnata internazzjonali dedikata lill kristjani li ġew persegwitati minħabba twemmin tagħhom. U fl-Alġerija hija fil-22 pajjiż illi l-aktar jipperseguitaw lill kristjani Din is-sena il-Ministeru tal-Alġerija ehm, għallqu 15 il il-Knisja Protestanta u dikjaratom bħala illegali. Ħafna nies ġew eh, ġew waqfa mill-forzi u eh, twaqfu anki servizzi tal qudies. U allura aħna nixtiequ li l-knejjes jiġu jinfetħu u nitolbu lill-Ministeri sabiex eh, jaċċettaw l-applikazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet eh, kristjani u nixtieq li l-Unjoni Ewropea tagħmel aktar pressjoni fuq l-uffiċjali eh, tal-Alġerija sabiex jaħdmu fuq il-libertà ta' reliġjon li hija stabilita fil-Kostituzzjoni tal-Alġerija. Nirringrazzjakom għall appoġġ li hawn mill-partiti eh, politiċi kollha. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Issa għal eh, minuta Sir Ris. Ir-reġim tal-Alġerija qegħdin u l-libertà mill-22 ta' frar il-ġurnata ta' tnedija fl-Iraq, il-Moviment Popolari ta' protesti paċifiċi Eh, rajnjom fil-toroq tal-Alġerija u fil-pajjiżi kollha fil-wiċċ tal-protesturi kollha fid-12 Deċembru eh, li qed ukoll eh, jurina l klassifika tal-seta ta' dawk li ma' fis Il-ġurnalisti, l-unjonisti, il-ħaddiema li ilhom hemmhekk iktar minn għaxar xhur jipprotestaw hija l-garanzija għal protestanti li jispiċċaw il-ħabs jekk huma joħorġu jipprotestaw. Oh, li inti per perper il bandira berber illum Ranġerija fisser tispiċċa l-ħabs Eh, aħna nikkondannaw kull tip ta' oppressjoni mir-reġim u aħna rridu l-indipendenza tal-Alġerini u aħna nixu jitfit mal-żaza li qegħdin jgħixu ħajja jibsa u iva aħna ngħidu iva aħna rridu l-libertà għall-poplu Alġerin. Tollogu jekk kirus drewxto ja ena Grazzi ħafna Sur Drosto għal minuta. Grazzi rappresentant għali, jina jidispjaċini nejt illi aħna ħanneħu me din il-rezoluzzjoni il-digitazzjoni il-rebelta Eh, reliġjuża bħal ikun reliġjon huwa xi tabu għalfejn ma nistgħux nitkellmu waqt miftuħ tal-persekuzzjonijiet reliġjużi mod partikolari ta' daw kontra l-insara. Jiena nfakkar illi l-Alġerija huwa 22 pajjiż fid-dinja fejn l-iktar diffiċli tkun nisrani. Infakru wkoll illi f'Ottubru biss il-gvern tal-in neħa tliet eh, knejjes u arrestaw dawk li kienu qegħdin jipprotestaw nsara u anki l-nsara li konvertiti mill-Islam tiġu attakati aħna lina dan huwa fundamentali bħala dritt eh, tal-persuna umna umana. F'ċertu ambjenti ovvjament għandek sentimenti ta' ostilità minħabba l-reliġjon mod partikolari dik nisranija. Eh, nerġa' Eh, nsemmi eh, um, umli dak li qal Papa dettu eh, meta qal li aħna qed nippruvaw nirrifjutaw rilevanza tar religjon biex indaħlu lajċità. Aħna kollegi nħossu l-importanti, nħossu l-importanti illi aħna ma nħaltux libertà reliġjuża billi nħaltuha b'xi ħaġa oħra terminoloġija politikament korretta. Grazzi. Grazie ħafna, issa l-kellem li jimmis u għassur Baxade Vijalba. President, kollegi, daw l-ħabarijiet li ħazmu l kulħadd il-persekuzzjoni tal-nis politika il-ġurnalisti u specialment l-attak fuq il-libertà religjuża, il-minoranzi. il minoranzi insara ma għandna bżonn noqdu attenti għax inkella eh, nkunu tajbin wisq u forsi nieħdu eh, nieħdu deċiżjonijiet eh, li mbagħad jistgħu waslu għal sitwazzjoni fejn ikonna pal impju pal Libja fejn nindaħlu mbagħad l riżultat ikun għar huma ovvjament aħna votawna biex ninsolvu l-problema tagħna. Jiena mħasseb li l-Alġerija huwa wieħed mill-dawk li l-inqas jikkolobra dak li huwa biex jieħu lura l-immigranti li jihtlu forma regolari fl-Ewropa, speċjalment fi Spanja fejn jihtlu f'Almerija, f'Murzja, u fil-gżejjer tal-Baleari il-kapaċità li għandna jkollha l-Unjoni Ewropea li tesiġi pajjiżi terzi biex jirrispettaw ir-regoli u jieħdu repatriazzjoni huwa element essenzjali fil-politika tal-migrazzjoni. Grazzi. Jana Leptoj Kirjoġo Rivier. Grazzi, issa naddu Sur Rivier sal 1962 l-Alġerina kienet libertà, kellha libertà reliġjuża, kellha insara, kella kienet qed tiġi rispettata f'serenità sħiħa u kien hemm estremiżmu sieħu mbagħad li nbeda u ilu settin sena sa jirrenja l-Iżlamiżmu. U dan qed jipprova jattakka l-insara u l-minoritajiet reliġjużi. Kważi osfru dawn. Illum il-ġurnata għandek biss għandek ħafna minnhom huma eh, xamsin minnhom fil-ħabs. Il-gvernijiet apposta ħallew li jkun hemm violenza u vandaliżmu kontra ċimiterji anki eh, tal-lut u l-insara. M'hemmx iktar pluralizmu reliġjuż u l-Alġerija wara ilu 30 sena ta' fas fuq toħnoq toħnoq dawn il-minoritajiet taħt il-totalitarjanizmu aħna rridu nikkondannaw u nġibu ġustizzja għaliex ma jistax ikun. Grazzi. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων νομικών. Grazie ħafna. Issa hekk lestajna mill-lista tal-kellima li kellna u ngħaddu għall proċedura tal-catch the eye għaw sebba minn nies li jixtiequ jitkellmu. Għalhekk għadna fil-ħin nista' naċċetta s-seba talbiet Grazzi ħafna, President, Sur Polċak. Eh, jiena nixtieq nikkondanna l-vjolenza li rajna fl-Alġerija f'dawn l-aħħar xhur. Aħna qed naraw eh, protesti kbar fejn hemm in-nies li qegħdin jiġildu din is-sitwazzjoni eh, minħabba Eh, dak li qed jiġri u naħseb aħna ma tajniex biżejjed attenzjoni l alġerija fil-passat u għandna nagħmluha ċara din eh, il-fat li qed jiġu fixkla id-drittijiet tal-bniedem u hemm it-tortura u l-vjolenza u rridu nikkondannawha b'mod ċar. Hemm ukoll vjolenza kontra il-minoranzi, speċjalment dawk Kristjani. Sa fenna fjena eh, aħna qegħdin nappoġġjaw lill-Alġerija bil l-għajnuna statali għall iżvilupp għal snin twal. Allura naħseb li għandna nsolbu lill gvern biex jimxi eh, f'konformità ma' ċertu regoli. u għalhekk nixtieq nitlob lill rappreżentanta għolja biex tagħmel dan. Nixtieq nirringrazzja wkoll tal-appoġġ tagħha, imma tajjeb li din l-għajnuna ta' żvilupp eh, tingħata kundizzjonijiet billi l gvern eh, jimxi ma' responsabiltajiet tiegħu. Sur Lopez Aguilar. Grazzi, nipla dubju għanna raġuni li għed nintrattaw fuq il-kwestjoni. Eh, Min promuvu demokrazija u dritti tal-bniedem fej kien hemm repressjoni fit-tul. Infakru li l-Alġerija kien territorju ta' applikazzjoni ta' dritt tal-liġi Ewropea sal-1962 ma kien hemm eh, kellhom l-indipendenza ma kien hemm reġim repressiv li ta' karattru militari li kontinwament e, jibat il-ħabs bla forma arbitrarja u jgħal l-oppozizjoni biex ma jahdux l-elezzjonijiet li minn mindu tala il-President Bouteflika ma, prezentax li l-nfusu bħala President u ħa postu il-President tas senat li, li, kellhom isiru fl erba ta' Lulju l-elezzjonijiet u mbagħad Eh, mbatt sa Deċembru eh, madhom ma nmnux elezzjonijiet qed jippruvaw jagħmlu repressjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tagħmel l-użu mill-diplomazija biex tipprova tistab id-drittijiet fundamentali biex id-demokrazija u l-libertà jkunu possibbli fil-Alġerija. Grazzi. Morel jena libtom. Grazzi ħafna Sir Morel għal-minuta. Grazzi. Jiena l-grupp tiegħi mhux firmatarju ma' riżoluzzjoni, ma jiena lija nappoġġa l-ispiritu u anke l Litra. Jiena ma kon ma hawnhekk qed nitkellmu sabiex nimxu wid fit mal-Alġerin qed jiġildu korruzzjoni libertà fondamentali għal ġustizzja soċjali U iva fil-fat illum kif qed nitkellmu issa diġem ġurnalisti qed jiġu maħnu għali qegħdin eh, jintefgħu il-ħabs oppożizzjoni eh, li qed tiġi attakkata u ma għaw nibqgħu sejrin jina, ah, Jiena eh, kol jiddispjaċini il-riżoluzzjoni ġiet issa u mhux fifrar frar meta kien hemm moviment ta' ċittadini b'saħħita li kienet edat u u kellna bżonn lajnuna tagħna u jiena naf li aħna konna dejjem proċess elettorali eh, li hija kontestabbli u mkontestata. kontestata, imma eh, aħna eh, kont qed nitkellmu fuq l-intħil u fuq li naċċettaw dawn qed jgħidulna fuq l-intħil is settata tal-ġerini, imma nitkellmu fuq mhijiex intħil huwa l-appoġġ, appoġġ minnajr xkiel, mingħajr barriri, għazzaza illi għan trixtieq dinjeta libertà, ġustizzja u issa rridu insammu leħenna wkoll. Grazzi ħafna. Is-sur Posh bisil għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Bħal kollegi tiegħi jiena nappoġġa din il-mozzjoni għal rezoluzzjoni u ċar illi aħna rridu eh, naħdmu eh, favur il-nies mill-Alġerija li jixtiequ li jkun hemm eh, rispett għal drittijiet eh, tal-bniedem, tad demokrazija. U dan huwa xogħol irid isir mir-rappreżentant tal-Limis u allura naħseb importanti li għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nippromovu l-elezzjonijiet ħilsa u ġusti fl-Alġerija. Tajjeb ukoll niftakru fuq il-żida tal-mibeda eh, reliġjuża li nistgħu naraw fin-nies elit. U naħseb din hija problema kbira importanti li naħdmu għal eh, minoranzi reliġjużi kollha mhux biss il-Kristjani. Sfortunatament ix-xejra fl-Alġerija jidher li sejra aktar allar u qed tmur il-bot iktar mill-valuri Ewropej. Grazzi. Grazzi Sinjura Ward issa l-minuta kollha kemm huma għandhom jinżlu minn posthom talbu dimostranti eh, fl-Alġerija fejn qed jitolbu li l-uffiċjali mill-era ta' Butiflika għandhom jirriżenjaw ehm, u jkun hemm elezzjonijiet ġodda. Kien hemm eh, iktar iktar eh, protesti wara wara r-riżenja ta' Butiflika. U sadattant imma hemm ħafna iktar violenza fuq il-demonstranti paċifiċi fejn ikun hemm proċeduri ta' malajr u jintafaw fil-ħabs malajr. U importanti li jkun hemm proċeduri legali kif suppost għal dawn dimostranti. L-armata li u lini u wkoll qalet li ħajkun hemm iktar trasparenza qabel il-vot. Il il Eh, dawk eh, il-ġurnalisti tal-Alġerija wkoll għedin taħt pressjoni sabiex jirrapporta fuq l-elezzjoni b'mod pozittiv. Imma qed naraw li anke ton dal-ġerri ġew sospiżi minħabba li huma akkużaw il-ġestjoni ta' ċensura. Oħrajn ukoll ġew sospiżi meta ħarġu b'solidarjetà u allura nitolbu illi nipproteġu l-libertà tal-espressjoni u demokrazija. Grazzi ħafna. Issa Is-Sur Kelly għal minuta. Grazzi ħafna President. L-Alġerija eh, huwa ġara għalina u allura importanti illi diskutu maħom imma tajjeb ukoll nkunu mħasbin fuq dak li qed jiġri dan l-aħħar, speċjalment fuq eh, l-knejjes. Din hija xi ħaġa importanti għalija u għall-grupp tiegħi għaliex aħna l-Kristjani Demokratiċi u għalhekk importanti illi naħdmu għall-Kristjani u għall-knejjes kollha madwar id-dinja. Ma tammel l-ebda sens illi l-knejjes jingħalqu fl-Alġerija Din hija sistema ta' inġustizzja u għalhekk importanti li nitfgħu aktar pressjoni sabiex inwaqfu din il-problema. Il-knejjes qegħdin hemmhekk sabiex ehm, ixerdu aktar imħabba fil-pajjiż u eh, dawk in-nies li mhijiex aċċettabbli m'għandhomx libertà fil-mezzi ta' xandir u b'mod ġenerali. Grazzi. Grazzi Is-Sur Fulla minuta Ejja nitkellmu u naħdmu għal drittijiet tal-Kristjani kollha u nitolbu għal libertà tar reliġjon bħala bnedmin. U ir-riżoluzzjoni tagħna fuq l-Alġerija ikkifini u ma naħsibx li tejn il bili nikdbu għan biss, importanti li l-affarijiet nħidu azzjoni fuqhom. Ħafna mill-knejjes fiż-żoni eh, okkupati saru eh, warehouses għal torok u eh, apparti riżoluzzjoni u l kliem fuq karta hemm bżonn nieħdu azzjoni jekk l-affarijiet li qed jiġu fl-Alġerija kemm ħajġru f'postijiet oħra wkoll. Grazzi hekk biċajna n-nies li kellhom jitkellmu Sinjura Magarini. L-Alġerija mhux biss pajjiż ġirien ġar imma hija msieħeb imsieħeb politiku, msieħeb ekonomiku, pajjiż ħabib għal ħafna ċittadini Ewropej. L-Alġerija wkoll hija familja. Għaldaqstant aħna mhux qed nitkellmu fuq pajjiż kwalunkwe, pajjiż illi huwa qrib ħafna tagħna pajjiż li huwa kif qed ħabib tagħna għall-poplu Alġerin. Inħoss illi l-ewwel sentiment tiegħi li tolqotna kollha fl-Ewropa hija il-ħabbiberija u l-prossimità, il-biberija u l-prossimità ma' dal-pajjiż. Il-sovranità l-awtonomija tal-pajjiż u importanti ħafna. U importanti li dan nirfimawh eh, mod l-iktar ċar possibbli. U ma l-Alġerini biss illi jiddeċiedu l preżent u l-futur tagħhom u għalhekk u għalhekk illi aħna bħala Alġerini nħossu li jridu jkunu liberi illi jgħidu tagħhom il-garanziji kollha li l-kostituzzjoni tagħhom ngħatat garantita. Hemm ċertu prinċipji li l-Alġerija hija abbonata għalihom bażikament hija li l-Kostituzzjoni Alġerina kif ukoll f'temiet internazzjonali u anki l-ftehim ta' assoċjazzjoni li l-Alġerija għandha mal-Unjoni Ewropea Dan il prinċipju jinkludu id-drittijiet kollha fondamentali inkluż dawk politiċi, il-libertà ta' espressjoni, id-dritt għal assembleja għal protesta paċifika, għal libertà tal-istampa, il-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li għal pedament u ġibla ta' xewka ta' dawn il-ftemiet tagħna u aħna importanti l-atturi kollha differenti jekk kif huma għaddejn palissa l-affarijiet fl-Alġerija jkun jistgħu jgawdu minn dan id-drittijiet u dan huwa messar illi jiġi mhux biss minn dan id-dibattitu għalhekk illum imma huwa eżattament huwa l-messaġġ illi mod konsistenti aħna qedna l-sieħba tagħna tal kulturi tagħna il-ħin kollu u naħseb li dan ħajkompli jkun il-messaġġ illi r rappreżentant qoli ħajkompli għajaddi Eh, l-interkollokaturi tagħna fl-Alġerija. L-Alġerini jistgħu u konsens madwar il-ġejjini tal-pajjiż skont l-espettattivi leġittimi tal-poplu biss jekk mod demokratiku b'rispett sejħ tal-prinċipji li għandha l-Alġerija u li Alġerija eh, eh, tal-jom. aħna ħankomplu ninvolvu ruħna mal sihba kollha Alġerini bħala ġirien, bħala msihba u bħala ħbieb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 Ta' jithella episis na Il-Kasimis huwa fuq Kuba, l-kas ta' Jose Daniel Ferrer, irridu kifet nejdukom nerġu nfakrukom li tistaw titolbu t-tkelmu taħt karġ DI mod elettroniku jinkella bil-karta blu eh, bil-proċedura ġvita soltu jew bottek elettronika. Istruzzjonijiet huma disponibbli wkoll fit-dħul tal-emiċiklu. U issa nadu għal Sur Lopez Gil L-awtur żewġ minuti. Me han hecho de todo. Mil tor ah, Min kollox taw. Tawni raptuni, eh, għamluna fil-xemx ġo eh, gamra mimlija nemus, eh, ħajti edha f'periklu kbir jekk ma tagħmlux xi ħaġa ħammut. Dan huwa eh, ittra li kiteb Jose Daniel Ferrer biex wassala għal l-mara tiegħu ħaġa li eh, qed nisimgħu xi ħadd jitleb għajduna li ilu il fuq minn 10 snin fidejn il-kastris minħabba l-attivizmu favur id-drittijiet tal-bniedem. Il-kas ta' Sur Federer huwa ħaġa li jaf għadna, qalbna, mamma u koll il-priġunieri politiċi kollha u priġunieri oħra li kif jgħidulna Cuban Prisoners Defenders, violenza tal-pulizija kontra il-ċivili, persekuzzjoni politika Eh, jibatu l-ħabs il-ġurnalista, difensuri ta' dritti tal-bniedem, dan huma kollha reati li jsiru ta' kuljum eh, minn l-autoritajiet. Aħna għanna nitolbu l-liberazzjoni ta' Jose Daniel Ferrer u tal-oħrajn, l-ħafla oħrajn li jisufru daw dannu l-drittijiet tagħhom eh, fil-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Gvern Kuban. Ħaġa li ma kellux Eh, impatt eh, pozittiv fuq il-popolazzjoni ta' Kuba. Ma parti il-rezoluzzjoni għan nitolbu eh, l-rappresentantu l-ġdid juhu nota tal-pozizjoni tal-parlament meta jintlaqa mal-gvern kuban u li l-parlament għana jkun jista' jitħol Kuba. Grazzi. L-Onorevoli Terz. Grazie ħafna l-lum ħan votaw fuq rizoluzzjoni fuq Kuba fuq Jose Daniel Ferrer li huwa proġunier politiku wieħed minn ħafna li hemm wieħed waħda mill-dittaturi li liżet kurdi li jeżistu bħalissa, ma li huwa dittatura li din il-Parlament u speċjalment l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni qed jitrattaw li nħost li maħ mhux ħaqhom. Dak li ġara bil Ftehim ta' dialogu korruzzjoni li ġi fermati kontra dawk li kien ifakru li l-konċessjonijiet li d-dittatura li ma jagħmilx konċessjonijiet li dejjem jgħid li huma jsegwu dak li għandhom u jkomplu bħala partit wieħed, ħajkomplu bħala dittatur jgħad komunist u ħadd ma jippretendi li jkun hemm xi tibdil hija ħaġa frankament kooperazzjoni li biex saħħa dittatura bħal din kien hemm espansjoni mal-kontinent kolli jgħad fil-Venezuela wieħed eh, fejem waħed mid-dittatorjat kbir. il pajis li iżjed eh, rik issa eh, kull mandu ġu uħu terrur. Dittatura li qed jizdestablizza l-Venezuela wkoll u demokrazija fil-reġjun. Grazie ħafna jgħid il-President li nispera li tivvotaw għal din ir-riżoluzzjoni. Jaddi il-President jinterrompih u jgħid li mimis l-Onorevoli Sanchez Amor. Sì, grazie signor Presidente. Grazie Avra Presidente. il gruppo socialista Soċjalista eh, eh, kien hemm negozjat fi vera il-tasib tiegħu dwar il-każ ta' Ferrer jitolbu li jiġi meħlus kemm jista' jkun malaj għax id-detenzjoni kienet arbitrarju, l-kondizzjoni tal-ħabs tiegħu mhumiex aċċettabbli, ma jekk aħna ma nippruvawx nevitaw l-instrumentalazzjoni ta' ċerta eh, aħna ta' kif ir-riżoluzzjoni eh, tħares lej relazzjonijiet li hemm bejn l-Unjoni Ewropea u Kuba eh, um, għal 20 sena ta' għajzlament li kellhom biex ma nallinjaw xuħna ma dak li qed isir eh, mill-Istati Uniti li qegħdin jikkastigaw eh, eh, l-intrapriżi Ewropej li qegħdin jaħdmu hemm. Aħna naħseb li ħajkonna hekk mill ftehim li għamilna ikonna żjed kapaċità ta' pressjoni pereżempju bħal huwa il-każ ta' Ferrer. Jiġifieri aħna impenjati magħhom imma kritiċi wkoll. Grazzi ħafna, noddu issa għall-Onorevoli Pineda. Grazzi ħafna President. l Lemin eh, għadhom ma jiċċettawx li pozizjoni ta' sura Aznar li kien isu maġġordom ta' sur Trump mux eh, nisimaw da' tip ta' fantazija li għadna kem smajna qed jam jistrumentalizzaw detenzjoni proċess ġudizzjarji ta' wieħed li kien delinkwent li eh, ħata fin-nies u li kien inkluż inkluż li kien isawwat il-mara tiegħu li meta wara 36 ġimgħa ta' li kienet ila. U kolombja u ċile u fil-Bolivja qed naraw ħafna eh, til. Mhux ħassibu t-tip ta' stampa tal pruzija Kubana kif naraw kull jum f'dawn id-demokraziji li suppostu ma eżempju ta' demokrazija. U li tajdu li hemm intervenzjoni ta' Kuba fl-Amerika Latina, l-unika truppi li hemm huma ta' tobba u għallima. Tidu ta' assum li l-Kuba teżisti u rispettaw relazzjoni ma', ma Kuba bejn igwali. Grazie ħafna jgħajt il-President. Noroddu issa għall-Onorevoli Ħaranzova. Grazie President. Jose Daniel Ferrer eh, ġi arrestat forma arbitrarju għandu jibġi meħsu kemmija jekk dan il-każ huwa fuq il-każ ta' Sur Ferfer. Il-każ tiegħu mhux huwa wieħed biss minn ħafna eżempji ta' violazzjonijiet ta' dritti tal-bidem li qed isiru f'Kuba. Huwa wieħed minn 127 eh, priġunier politiku li hemm fil-moment. Priġunieri ta' pajjiż li firma ftehim mal-Unjoni Ewropea li fih għandu eh, bħala element ċentrali rispett ta' drittijiet tal-bniedem u d-difiża tad-demokrazija. Fl-2017 din il-Kamra permettiet li jkun hemm ftehim ma' Kuba bil-kondizzjoni li dana ħajwassal għal titjib fid-drittijiet tal-bniedem u l-kondizzjonijiet tal-ħajja tal-Kubani kollha. Sentej wara dik il-kondizzjoni mhux qed tiġi sodisfetta. Wasal iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea tiddikjara b'forma miftuħa li eh, Kuba mhux qed rispetta l-ftehim. Għalhekk m'għandniex rimedju ieħor li nieħdu azzjoni mingħajr dewmien fil-qafas tal-ftehim. Grazzi. Grazzi safis me gruppi politiċi IPP għal-minuta Onorevoli Zdechowski. President rappreżentant għoli tal-unjoni ewropea il-każ ta' josé daniel ferreira juri moċċar illi il-komunisti qatt ma jkunu jistgħu jaħilsu mill-passat tagħhom qatt ma jkunu jistgħu jiftħu l-bieb u jkollhom dijalogu mal-oppożizzjoni u huma min imaqdarhom huma jittorturaw u jarrestaw dawk li qegħdin jiġġieldu għal libertà. Jiena tqajt ma' Jose Daniel Ferrera f'Santiago de Cuba. Jiena tkellimtu miegħu e, ma' f'xi okkażjonijiet u żgur mhux terrorist. Kif qed jippruvaw ipinġuh xi qawwiet approkubani Hawnhekk. U jħobb il-pajjiż tiegħu u jgħix u jmut għal pajjiżu. E, Twilet hemm u ħajmut mutem, irid mutem. E, u wkoll irrid jirrispetta r-regoli kollha li aħna bl-Unjoni Ewropea nappoġġaw, e, ġifieri għalhekk sinu għali. Nixtieq li inti tuża l-influenza tiegħek biex tisħaffu fuq il-ħelsin immedjat tiegħu Onorevoli Arena, grazzi. Jose Daniel Ferrer, eh, palissa ijat fi stat ta' saħħa deplorabli mingħajr aċċess għas saħħa ehm, jew iġene. E, minn ġi arrestat. Huwa vittma tal-awtoritajiet kubani, tal-repressjoni tagħhom u l-politika tagħhom. Minkejja li hu kien protesta paċifikament, mhuwiex l-unika wieħed 120 ġurnalist difensuri tal-drittijiet tal-bniedem mod paċifik, espressaw mod paċifiku wkoll ġew arrestati. F'Ottubru li għadda Mando Fortuni li diktar li e, kien miżmum memmek. E, miet fil-ħabs wara 43 sena id-drittijiet tal-bniedem u li persuni ta' Ħaġa Ferrer għandhom id-dritt illi eh, kollom proċess ekwitabri li kollom kondizjoni tajbin il-ħabs. Dawn irriġi rispettati mill autoritajiet kumbani u ma jduqdux jattakkaw kostantament dawk il-persuni li jirritaw il-libertà ta' espressjoni tagħhom. Imparati illi gvern Kobani garantixxi il-stampa ehm, u manifestazzjoni. Aħna nistednu wkoll li nħarsu l-standards internazzjonali definiti fil-karta u dikjarazzjoni u strumenti internazzjonali pajjiżi sinjatari mod partikolari ftehim politiku tam referenza li hemm Sinju rappreżentanzoli ta' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea illi jimponi rispetta tad dratt tad dritt. Grazzi tassew. Renew Europe, Javier Nat. Eh, rispet kbira li signora Morganini il 2016 l-Unjoni Ewropea affermat ftehim ma' Kuba kellu element essenzjali u rispett tal-demokrazija u tal-ġittijiet tal-bniedem. Eh, Fil-2017 il-Parlament eh, introduċi klawzula ta' għandu palista kub għandu l-fuq minn mi mit priġunier u u eluf ta' nis li ġu arrestati forma arbitrarja. Il-kas ta' Jose Daniel Ferrer juri li ma biddel xej u baqa l-istess reġim totalitarju tal-dinastija Castro eh, eh, dak li hemm hemmhekk u dak li jiġi minn Raul Castro Kastru kollox jgħad baqa' fil-familja, ma nistgħux nagħlqu għalnejja għal dawk li huma r-realitajiet aħna nagħtu importanza lil negozju nneħħu l-artikli li mhum ma rridux nirrispettaw, narfu li nord tagħha qiegħed fil-dak li qed il-kevado li huwa huwa bniedem verament b'ħafna kapaċità dak li għandu l-flus. Tollu għiex kiru Zrael għanna lepto. Grazie. Der Anführer der kubanischen Demokratiebewegung, José Daniel Ferrer. Il-mexxejja tal-Moviment Demokratiku Ferrer huwa eh, l ħabs mill-ewwel ta' Ottubru, forsi mit taħt tortura x'qed nagħmlu aħna hawnhekk fl-Unjoni xejn qed inkunu ipokritiċi għaliex każijiet simili fil-passat reċenti fl-Iran fil-Kambodja u l-bqija l-Unjoni Ewropea kienu iktar attivi u hawnhekk sempliċiment qegħdin niċċassaw l-Unjoni id-drittijiet tal-bniedem qed jiġu maħnuqa qed nitkellmu fuq dittatorjat illi ma tantx qed kasu. Ejja nħarsu l-ekonomija Spanjola. E, l-tielet l-ikbar imsiħeb ekonomiku ta' Kuba u l-imprenditori qed jinqalgħu ħafna flus minn Kuba il-flus mhux qegħdin jitlu fil-bit tal-kubani, ejja għal dan darba dejjem e, Dan il-Ministeru tal-Revoluzzjonari tal-Qawwiet Revoluzzjonarji jridu japplikaw għalihom ukoll drittijiet tal-bniedem anke dittatorjat soċjalist. Nikolo Lavanos. Aħna naħsbu li b'din ir-riżoluzzjoni qed tippruvaw tagħmlu eroj minn Ferrer u rappreżentant tal-iktar eh, organizzazzjonijiet reazzjonarji anti-rivoluzzjonarji tal-pajjiż. Dan ġie arrestat ma' tliet kompliċi oħrajn. U għalu li ġi eh, eh, li kienem aggressjoni kontriħi, ma dan il-gvern Amerikan qed jikdeb, għet jivvinta, mhux veru il-li l-għek forsi xi qawwiet Amerikani tal-Unjoni Ewropea jridu jissopprimu l-poplu Kuban. Aħna kontra din il-protezzjoni selettiva ta' l-ekrim sejħa suppost attivisti. Il-karta trittijiet tal-bidem tal-ħarsin tal-bnidem huma strument importanti għal invażjoni ta' pajizi li mu taħt monopolju tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li m'għandhomx eh, gvern li joġob l-Unjoni Ewropea, hija skuża lihom biex invadu għawhom. Grazzi għanna nalqu diskussjoni nadu għal KGDI interventi taħt KGDI għandi erba. Edin fil-ħin ġifiri kullħat jista jitkellem taħt il-KGDI. Is-sur Polċak minuta. E, Zadrżeni. Saħdax, saħdax. Dlani pana. Xtieq illi e, nikkondanna detenzjoni ta' Stefan Ferrera f'Kuba. Jiena nixtieq li nitlob għal ħelsin tiegħu u li jkun hemm e, smih ġust għaliex kollox huwa ta' fatti vagi ħafna. Jiena mhux ovvjament kontra li kollu smiħ ġust, imma aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna dan huwa ksur kbir ta' drittijiet tal-bniedem. U mhux dan il-każ partikolari biss aħna għad għandna l fuq minn 120 eh, ħabsi politiku fi Kuba fil-ħabsijiet kubani u aħna rridu nibatu dan is-sinjal ċar nitolbu il gvern lokali biex eh, jagħmel xogħlu U esempio, aħna fil republika Ċeka dejjem konna nappoġġaw il min kien kontra eh, l-awtoritajiet kubani u aħna nitolbu l Sinra Mogherini biex tuża seta tagħha biex teħles mhux biss dan il-ħabsin partikolari politiċi imma kollha. Grazzi tassew. Eh, Honorable Wallace. Grazzi President. Kuba huwa eżempju eċċellenti ta' x'jista' jkun kontra kontra dakollu li qed jinqalalhom. Kien hemm ippruvaw jassassinaw il wexej tagħhom, kien qed jippruvaw iġelhom jgħixu fil-faqar il-Departiment tal-Istat kiteb fl-1960 eh, eh, illi program tazzjoni għandu jagħmel liktar iktar progress biex jagħti flejes u provvisti li Kuba li u il-militar li naqas il-faqar u d-disperazzjoni. Eh, Imma minn sfortunatament għadu maddejjin il-verità kollha hija li Ferrera ġie arrestat fuq sospett tal-li kien aggressiv li xaħat u għandu e, storja siħa ta' violenza u għalem mill-emil. Hija kwestjoni ta' sanzjonijiet ekonomiċi biex nippruvaw nwaqfu e, l-Amerika tippruvaw iwaqfu normalizzazzjoni tal kommerċ mal-Istati Uniti. In der Aussprache, Frau Kollegin Pereira. Arreveli Pereira. Grazzi, din ir-riżoluzzjoni hija lista ta' fatti folos u eh, eh, eh, verità qarrieqa biex niġġustifikaw l-interferenza fil-kustanijiet ta' Kuba u fis-sistemi tal-poplu tagħhom u ksur tal-liġi internazzjonali u ksur tal-karta ta' ġnus Magħquda dan huwa pass ieħor illi jiddubita l il progressi li sar biex normalizzaw ir-relazzjonijiet fuq dialogu u ftehim ma' Kuba u l-Unjoni Ewropea u ratifika ta' dan mill-Istati Membri billi niftħu il-bib għal sospensjoni ta' dan il-ftehim ir-riżoluzzjoni e, ma tagħmilx referenza għal blukkar ta' Kuba illi wasal għal għal protesti u instabilta kbira. Il-politika ta' kooperazzjoni internazzjonali li ġiet imdaħla minn Kuba minkejja l-blokkaċ eh, kien ukoll ispirat minn hekk, imnebbaħ minn hekk. Rivoli Dali. Grazzi. Jiena nixtieq ukoll nimponi l kontenut eh, u l-intenzjoni wara din il-mozzjoni għaliex intenzjoni li jilminaw u jiżolaw il-gvern kuban u l-gvern tagħhom eh, eh, kif iridu l-Istati Uniti fi sfond ta' ostalità kbira li kien qed jingħatel dan il-pajjiż inkredibbli u l-poplu reżiljenti ħafna. Il-kontenut huwa ovvjament fals. Jose Daniel Ferrera huwa taqtani vjolenti u qed jistenna l-smih għal reati vjolenti l-Istati Uniti eh, kellu drittijiet kollha tiegħu mħarsa u nisimgħu jekk nisimgħu dawk illi qegħdin iħarsu l-intervenzjoniżmu tal-Istati Uniti u daħ il papazzi tagħhom fil-Bolivja u l-Venezuela li jisambat jgħidu li għandhom bżonn għajnuna umanitarja fil-Kuba u Kuba u edukazzjoni fil-Kuba Miflok intom li kuba jtu għam li l-ġirin, mija xaħġa tal-biza. Eh, jiena nittama illi li tirrizzaw illi minkejja din il-rapport u ħaj jissoktaw. Kommissarin Mogherini, Sie haben das Wort. Bitte schön. L'onorevole Mogherini. Jose Daniel Ferrer ġi arrestat l ewwel ta' Ottubru f'Santiago de Cura u ġi ilu arrestat minn dak iż-żmien ċeva xi zjarit mill-familja jgħidu l saxħa tijaw hija pjuttost fragili. Għamilna għajjimna daw il-każi mal-awtoritajiet ta' Kuba fi Brussell u f'Habana fil-livell tal-kap ta' delegazzjoni li eh, prova eh, li kontatti l ministru eh, ta' Farid Baren Koban il-ġurnata tal-intervenzjoni tal-familja tiegħu inkluż it-tlet tfal tiegħu setgħu iżuruh. Eh, nixtieq nisħa għal darbohra dak li għadna li aħna pretendu li Kuba tirrispetta id-drittijiet fundamentali ta' kull ċittadin u d-dinjità tagħhom. Kif ukoll id-dritt li kollhom eh, trattament legali adekwat aħna eh, provanna nagħmlu kollu b'forma koordinata u proattiva l-involviment tagħna ma' Kuba fuq drittijiet ta' bniedem huwa ħaġa trasparenti u mifta. Aħna nindirizzaw daw il-kwistjonijiet f'kull livell, kull darba li naraw il-bżonn li nagħmlu hekk. Imma sfortunatament huwa ħafna drabi aħna involvu l-infus ta' ma' Kuba mhux għax aħna naqblu magħhom f'kollox, imma hemm ħafna affarijiet li ma naqblux jina najt forma ċara jina kun jina burija li rnexxinna niftħu fażi ġdida ma' Kuba eh, matul il-mandat tiegħi bl-appoġġ tal-istati membri kollha ħadd ma ġie eksklus indipendentament mill-orientazzjoni politika tal-gvernijiet. Jiena gburija li għandna dan il-ftehim eh, għax id dritti tal-bliedem huma parti essenzjali ta' da u jina u kol gburija li aħna involuti forma kritika mal-tmexxija kubana. Nisqu l-kooperazzjoni ma ni forma miftuħa nindirizzaw dak fejem nuqqas taftijim. L-ewwel dialogu formali ma' Kuba taħt il-ftehim il-ġdid kien fuq drittijiet tal-bniedem. Eh, rispett għad drittijiet fundamentali u għax soċjetà ċivili u essenzjali għalina għax u jistaw jiġu biss jikun biss bir-rispett ta' għat ta' ċivili u li l-izvilupp ekonomiku jkun sostenibli. Dan tip ta' ingaċ kritiku li aħna nistgħu nakkumpanjaw il-Kuba fil-modernizzazzjoni tagħna huwa wieħed mill-għanijiet tagħna li aħna nakkumpanjaw għat tir-riforma il-mudell ekonomiku u politiku tagħha tibbaża l-ekonomija fuq forma żjed adekwata biex tgħin lil kulħadd biex kulħadd ikollu l-istess libertajiet u eh, drittijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, hekk. Nala, dan il-punt fuq l-agenda tagħna qabel naddu għal dibattitu fuq Ħajti nixtieq ngħid li l-kap tal-IPP tal-grupp tal-IPP għamel deċiżjoni dwar eh, nominazzjonijiet. Don Stefan Matriano ħa post fil-komitat eh, MV minn flok Christian Silvio Bussoj li ħajjina għat mal-Komitat eh, ta' Industrija li hu dina balija. U dawn id-deċizjonijiet ħaj jibdew mill-lum. Il-punt li jmissu huwa il-Ħajti nixtieq nfakkarkom li tistaw tolbu blue card forma elettronika jew inkella bil-forma tradizzjonali manwalment. Jena mela nibda l-ronda. L-Onorevoli Stechowski, koautur. Grazie ħafna, Signora President, eh, Aziza Kommissarju Oli. L-ħajta il ħajti ila mhux stabbli politikament għandu livell ta' korruzzjoni hija pajjiż li eh, hemm violazzjonijiet ta' dritti ta' bidu, u l-ġurnalisti muti huma pajjiż fej dritti l-libertajiet personali huma limitati u naħseb l-Unjoni Ewropea għandha turi l-opinjoni l-kapaċità tagħha biex tiffaċilita dialogu bejn il-gvern u l-oppożizzjoni għax Dak huwa l-unika forma li wieħed ikun jista' jbiddel is-sitwazzjoni f'dak il-pajjiż. Huwa kien l-Unjoni Ewropea wara terremot li għen biex jirrestawra dal-pajjiż imma għandna bżonn nejnu nirrestawraw il-klima politika u s-soċjetà fil-Ħajti. Li huwa wieħed mill-għar li għaw fil-pjaneta kollha. Din id-dinja differenzi kbar bej dawk l-lonja u l-foqra mhux l-ar ħaġa. L-ar ħaġa huwa nuqqas ta' stabilta u għasta ta' predabilità inti qatt ma tkun taf jekk tkun vittma ta' ta' reat jew inkella każ ta' violenza motivata mill-politika ħaġa li għandha bżonn titbiddel tal-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevole Urtassu, minuta. Grazzi ħafna, President Ħajti huwa wieħed minn pajjiżi li ħafna drabi ninsew huwa fqir eh, livell ta' żvilupp ta' uman verament eh, baxx u problemi ta' istituzzjonijiet verament eh, ħażin. Nikondenaw il-violenza, repressjoni, jien għandi dubji kbar il-president li hemm bħalissa li jakkużaħ li huwa korrott tkun il-persuna li ħajkun hemm kapaċi Eh, jgħamil id-dialogu nazzjonali biex wieħed jistabilix ċetta normalizzazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tejn, tkompli tejn lil pajjiż imma eh, huwa evidenti wkoll li meta żżomm f'moħħok id-diffikultajiet li għandhom l-appoġġ tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp eh, diffiċli għalhekk bżonn li jkun hemm appoġġ għall-istituzzjoni u jkun hemm dialogu nazzjonali. U bil-ħames sekundi li li baqanna eh, nixtieq niprofetta ruħi biex nirringrazzja ta' xogħol li għamla daw l snin b'ħafna inizjattivi u b'ħafna attività u nirringrazzja l-isforzi kollha li għamlet matul daw iż-żmien. Grazzi ħafna. Onorevoli Sharneski. Jien ukoll nixtieq nibda billi ringrazzja l-rappresentanta Olli tal-ħam snin ta' kooperazzjoni mal-Parlament, miegħi personalment fil-kuntest tal-politika mal-pajjiżi tal-Van tal-Ewropa. U naħseb li din il-kooperazzjoni hija effiċjenti ħafna. Sinjuri, Ħajti huwa wieħed mill-pajjiżi li żjed foqra fid-dinja. Huwa pajjiż li huwa vittma ta' diżastri naturali ċikliki. L-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha qed jippruvaw jappoġġjaw lil dal-pajjiż bajnuna umanitarja, ma ħafna drabi l problema hija li din l-għajnuna umanitarja ma tistax iġi kontrollata u ħafna drabi ma tasalx għand dawk għandhom bżonnhom. Għalhekk għandna bżonn mm, nagħmlu segwiment x'qed jiġri bil-flus li nibagħtu. Jien mill-Polonja il-soldati tagħna kienu għamlu żmien fil-Ħajti fis-seklu 19. Dan hija raġuni speċjali għalina biex ngħinu l-pajjiż. Grazzi ħafna, issa għanadu għal-Onorevoli Zorinjo għal minuta. Grazzi ħafna rappreżentanta għalja jiena nixtieq l-ewwel nuri gratitudni tiegħi għal dan il-mandat eċċellenti li kellek, is-sitwazzjoni f'Ħajti mhijiex sostenibbli. Il-protesti ġa qed juru li qed imorru kontra gvern li mhuwiex trasparenti u prassi li mhumiex eh, aċċettabbli għaliex hemm sfruttament ta' dawk vulnerabbli u nuqqas ta' sigurtà u deterjorament tal-istil ta' ħajja ta' ħafna nies. U allura nitolbu illi jkun hemm demokrazija jimxi mal-istat ta' dritt. Din għandha tiġi enfasizzata u applikata wkoll e, għalhekk il-Parlament qed jasef fuq l-infurzaw din il-miżura kif ukoll e, nikkundannaw il ġenza fuq il-libertà tal-espressjoni mill-awtoritajiet ta' Ħajiti. U għalhekk importanti li nżidu aktar għajnuna umanitarja biex inġildu għal din il-kriżi imma ma jkunx hemm bżejt impatt jekk l-awtoritajiet eh, ma jirnexxilhom xi daħlu l-istat ta' dritt u l-libertà tal-espressjoni skont id-drittijiet tal-bniedem u skont it-talbiet tan-nies mill ħajiti Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal kawtur sur Urban Crespo. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ħajti hija waħda waħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja kellha ħafna politiki mill-organizzazzjonijiet monetarji u hemm ħafna ħafna mexxejja li ħadu l-flus għalihom li kienu suppost maħsubin għal proġetti soċjali. U allura dak li qed naraw eh, qed naraw l-evidenza tal-kapitaliżmu madwar id-dinja, n-nies ta' Ħajti ilhom jaħdmu eh, għal sena u nofs biex titolbu li president jieqaf mill-kariga tiegħu u eh, kien hemm anki gruppi illi kienu responsabbli għal reati sesswali u massakri u anki hemm ħafna eh, mbeda kontra il-nies gej ukoll u allura importanti illi niġġielduha din u nikkundannawha u naħdmu fuq il-politika tal-austerità u il-problema li hemm sabiex in-nies ta' Ħajti jkunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar. Sinjura Margarini nittama illi aħna mux, nittama li mux se nħossu noqqas tiegħek la darba inti se tkun mibdul ma' xi ħadd ieħor fil kummissjoni Grazzi ħafna, issa l aħħar awtur, eh, Onorevoli Joveva. Grazzi ħafna. Ħajti, għet mill-ifqar pajjiżi madwar id-dinja u diġà huwa vittma tal-inugwaljanza ekonomika. Il-faqar, il-violenza, il vjolenza l-istigma l forum ta' skevitu ta' tfal u anki dizastri naturali. U allura l-ħajti isofri minn ħafna katastrofiji kbar, ħafna dimostrazzjonijiet, tuħ tad dawl u nuqqas ta' aċċess għal għajnuna u l-iskalazzjoni tal-vjolenza li waqqaf għal aċċess għal l-ikel u eh, servizz mediku urġenti. Jiena minix qed nitlob imma qed nisħaq illi l-awtoritajiet iwaqfu din il-vjolenza u jwaqfu il-soffriment ta' tant persuni għandhom jifqu joqtlu lill-ġurnalisti l-unjoni ewropea għandha tieħu azzjoni u għandha tgħin b'mod konkret grazzi ħafna issa nistgħu nkomplu bis-sur kelly għall ppe għal minuta grazzi jiddispjaċini ngħid li ħajt tista' tiġi diskritta bħala eh, wieħed mill-pajjiżi immorali mid-dinja kollha qed naraw hemm korruzzjoni kbira, il-pulizija li ma taħdimx, m'hemmx gvern, m'hemmx president, hemm ħafna eh, aggressjoni u fastidju fuq il-ġurnalisti, hemm stupri, eh, til, għal diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-LGBTI u l-pornografija ta' tfal, l-inċest, eh, il-nuqqas ta' ċittadinanza, il-vjolenza fuq l-anzjani u aktar u aktar it-tfal ma jitħallewx imorru l-iskola. Jiena naħseb illi għandna nagħmlu pressjoni fuq il-gvern ta' Haiti eh, l ħaġa li għandna nagħmlu għalli nagħmlu pressjoni biex it-tfal jiddaħlu l-iskola għaliex ma jistax ikun hemm progress mingħajr edukazzjoni. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Gill għall-SND. Grazzi ħafna President, eh, rappresentanta Arja, kif ġasmajna l-ħajti diġa eh, ċans li falli għaliex hemm ħafna problemi ekonomiċi li wasol protesti, ħafna Eh, u kien hemm ħafna nies li mietu minħabba l-forzi tas-sigurtà u ħafna oħra midruba. Il-vjolenza waslu għal tfal qed jitolfu l-iskola u n-nies li qegħdin għandu problema biex ikollhom l-ikel, ilma, mediċina u l-fuel. U allura hemm kienu nuqqas ta' dawl, il-provvista tal-karburanti u anki l-lajnuna għal dawk li għandhom bżonn xi trattamenti. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel sforz biex insibu riżoluzzjoni inklusiva għal sitwazzjoni li hawn bħalissa, speċjalment fil-tassib li hemm marbutin mal-korruzzjoni. Eh, ħajti parti mill-ISP u allura importanti naħdmu għall iżvilupp ta' ħajti jekk irdu niġildu l-bidla fil-klima, il-korruzzjoni u allura rappreżentant għalja. x'taħseb li jista' jsir peress li nibatu miljuni ta' euro mill-DF eh, biex naslu għal soluzzjoni politika biex inwaqfu s-soffriment tan nies eh, ta' ħajti. U fl-aħħar nixtieq ukoll eh, nawguralek għal ġejjini u nirringrazzak ta' dak kollu li għamilt. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sur Rodriguez Ramos għal Renew. Signora President, din il-kriżi umanitarja kostanti li għaddejja fil-Ħajti, pajjiż li għadu marku minn disastru naturali kbir u eh, issa um, problema sanitarja u politika nistgħu nsibu l-iktar nies foqra fid-dinja hawnhekk u hemm monopolju tal-faqar ta' negwaljanza nuqqas ta' sigurtà u uh, sfortunatament anki korruzzjoni. Hemm 38,000 persuna eh, wara t terremot tal-2010 li għadhom bla saqaf fuq rashom u issa għaddejjin minn kriżi vjolenti illi hija verament eh, inkwetanti. Kien hemm anki eh, protesti tas soċjetà ċivili kontra l gvern u hemm noqqas ta' provvisti. Hemm iktar minn 40 persuna illi inqatlu f'inċident wieħed eh, kien hemm ġurnalisti wkoll li twaqfu li kienu qegħdin eh, ikopru jirrapportaw fuq dawn il-movimenti. Aħna rridu nsibu soluzzjoni li verament twassal għal elezzjonijiet ħilsa u ġusti u nitolbu wkoll għajnuna umanitarja. 40% tal-popolazzjoni hija dipendenti fuq l ajnuna umanitarja minn eh, sors internazzjonali. Grazzi ħafna u ringrazzja l sinjora Margarini wkoll. Grazzi ħafna issa ngħadu għall onorevoli Adinolfi. Grazzi aħna hawnhekk qed naraw x'qed jiġri fajt korruzzjoni, violenza, faqar, dan hija xi ħaġa normali għal ehm, għal persuni ta' ħajti għaliex dawn il-ħin kollu qegħdin jiġu maħnuqa taħt għajnejna. U ma nistgħu nagħmel noqogħdu għajnejn idejna fuq zaqi, fuq zaqna. It-tfal qegħdin jinbijaw kull sena bħala ehm, biex jaħdmu fid-djar tan-nies li għandhom l-iktar flus. Nisa li tiġu stuprati mhux qed isibu suġġistjaw laqas biss jistgħu jabortu jekk ikollhom ikollhom jħorġu tqal. Eh, din ma t-sistix għadhom il-liġi. Ħajti eh, jekk toħarxu protesta ma terġax lura d-dar. Askontat komissarju ta' Nazzjonijiet Uniti għad tal-bniedem settembru ottubru tilfu eh, ħajjithom 42 ruħ u ħafna ħrajn ġew midruba. Naħseb illi Nasib li lissa jatwila ma memx għalfej nżidu iktar minn hekk, da bizzejiet biex nagħmlu mistaqsija sempliċi għalfej qegħdin nippermettu li dan kollu għaddej. Grazzi President u hawnhekk insellem l-Onorevoli eh, Komissarju Oli Mogherini eh, u nawgurra għalek għal-karriera futura tiegħek grazzi. Ganz herzlichen Dank. Grazzi ħafna. Ma nistax nara s-sur Castaldo fis-sala. Anzi, emmint, rajtek, il-maħtek, jekk jogħġbok. Mikrofonu, u nadilek il-kelma. Iva, tista' tuża liema mikrofonu trid. Jidispeċini rajt, jgħid l-Onorevoli Castaldo. Tixtieq forsi nkompli mal-kollegi l-oħra billi għadek kemm ġejt, bla nifs. Iva, jekk jogħġbok. Mela, issa għandna kollega mill-sessjoni ta' kaċ għaj ġifir kelma spontanja. U issa imissil l-Onorevoli Passen mill ppm e anzi l-Onorevoli Pospisil tikkorreġi ruħa l-President għax armċet naqra l kunjom tal-Onorevoli. Ma setax taraħ biċ-ċar. Grazzi ħafna, President. Mela, naf il-Iva, jinkont. Mela, nixtieq nappoġġa din ir-riżoluzzjoni fuq Ħajti dan il-perjodu tal-aħħar tal-elezzjoni tkellimna fuq is-sitwazzjoni kera ħafna soċjalment, ekonomikament dan il-pajjiż U reċentement rajna żieda fit-tensjonijiet, in-nies qed jipprotestaw imħabba sitwazzjoni kera ħafna mwera ħafna li qegħdin fiha. U qegħdin kollha fil-xifer tal- eh, tal-faqar dawn huma kollha affarijiet kbar ħafna tfal il-sira, eċċetera. U għalhekk issa hija il- rappreżentant il-ġdid oli illi se jkollu djalogu ma' dan il-pajjiż illi għalmenu dan id-dialogu jasal biex protestanti jkunu jistgħu għalmenu jgħidu u jipprotestaw mingħajr ma jiġu persekutati għandna bżonn ikollna dijalogu mal-gvern ta' Ħajti biex hekk itejjeb is-sitwazzjoni tal-iktar foqra dan il-pajjiż. Ma rridux inkunu għami għal fatt li Ħajti hemm bżonn tirrikonoxxi li drittijiet ta' bidm għandhom valur. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak. Is-Sinjura Ċokodano mislilek għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nifraħ li sinjura Mogherini matul il-mandat tagħha kellha tant nirien li kellha titfi kien hemm ħafna każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u nittama illi tkompli taħdem imma issa l-Parlament aħna bħala MEPs illi għażlu l-Ewropej insibu mod trasparenti internazzjonali biex eh, dejjem nimmonitoraw id-drittijiet tal-bniedem u daw kollha illi jkisruhom imorru quddiem il-ġustizzja u għalhekk dan is-seklu huwa dak ta' drittijiet tal-bniedem u nittama li nsibu soluzzjoni flimkien prosit u nifraħlek u grazzi dak li għamilt sissa. Issa l-Onorevoli Castaldo. Ħannifs. Grazzi ħafna President, grazzi tal-li fimtni. Il-protesti li hemm fil-ħajti li jitolbu illi l-President jirriżenja ilhom għaddejjin minn Lulju u r-rivolta tal-poplu tal-ħajti eh, beda meta eh, sussidji fuq il-fuel ġew imneħħijin u għalhekk hemm bżonn illi l fond Monetarju Internazzjonali jgħin dan il-pajjiż. il kriżi kienet devastanti Issa hemm diffikultajiet oħra mħabba l-embargo impost mill-Istati Uniti fuq il-Venezuela. U dan id-diżastru aħna konna antiċipajnieh Haiti huwa l pajjiż l-iktar fqir ta' dak l-emisferu u għalhekk kien hemm ma kienx hemm kundizzjonijiet ukoll ta' kumpens biex jipproteġu l-partijiet iktar vulnerabbli tas-soċjetà u għalhekk il-President m'għandux l-intenzjoni illi jirriżenja laqas illi abbandona il jabbanduna l-Presidenza u l-politiki liberali u dejjem bl-appoġġ tal-Istati Uniti u tal-Core Group dawk l imsejħin ħbieb anke fl-Unjoni Ewropea u l għandna bżonn inbidlu l-politika tagħna biex hekk ikun hemm ugwaljanza u ekwità għal ħbieb tagħna ta' Ħajti. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Polczek miss. għandilek il-kelma mill-PPE. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina se nibda b'immaġni li rajna madwar id-dinja il-pulizija illi kienet qed eh, tispara fl-arja quddiem il-massa u dan quddiem il-folla u dan mħabba din id-din dan il-pajjiż huwa biss pajjiż ta' dawk li huma sinjuri u għalhekk jiena nikkundanna azzjoni bħal eh, bħal din. Ovvjament il-protesti vjolenti huma kontra il-President Mojze u l gvern korrott u dan huwa dovut ukoll għaż-żieda fil-prezzijiet tal-karburanti u tal-ikel u diġà kien hemm eskalazzjoni fil-ħarifa. Ġurnalist ġie maqtul fil-Ħajti u wkoll huwa fl-indiċi ta' dawk il-ġurnalisti illi inqatlu għal-libertà, id-dialogu mal-oppożizzjoni hemm bżonn ikun sinjal lejn il-gvern ta' Ħajti. Għandna bżonn ninvestigaw il każijiet ta' korruzzjoni u nifokaw fuq il-fatt dawn in-nies m'għandhomx xiklu u xixorbu. U għalhekk jina nawgura wkoll lill-rappreżentanta Olja għall karriera tagħhom ingrazzja ta' dak kollu li għamlet hawnhekk. Grazzi ħafna. Mela, qabel ma ngħaddi l kelma lill sinjura Mogherini għandna l rappreżentanta tal-SND Julie Wood. Grazzi ħafna, President. Għal xarejn Ħajti Eh, rat dawn ir-rivolti minħabba nuqqas ta' l-ikel u kampanja kontra l president Skont iċ-ċifi tal-ġnus maquda iktar almenu anzi 42 persuni ġew maqtula u ħafna ġew midrubin matul dawn il-protesti kontra l gvern u din il-vjolenza tiġib magħha iktar nqas ta' sigurtà f'stat diġà fraġli fejn hemm korruzzjoni u nqas ta' ugwaljanza. Wieħed minn tlieta ehm, ċittadini ta' Ħajti għandhom bżonn l-assistenza biex eh, kollhom eh, xċiklu u dan ifisser li hemm eh, eluf li qegħdin bil-ġuħ imma l-organizzazzjoni tal-għajnuna ma tantx isibuha faċli biex jagħtuhom l-għajnuna li dawn in-nies u għalhekk aħna għandna bżonn nibagħtu għajnuna umanitarja. Qatt deplorabbli ta' vjolenza Matul dan il-protesti kienet il-vjolenza kontra in-nisa fil-ħabsijiet tal-istat fejn huma detenuti fl-istess ċelluli tal- eh, tar-riġil u ovvjament suġġetti għal stupru. Aħna qegħdin nimmarkaw hawnhekk 16 il-ġurnata biex eh, ma jkunx hemm iktar vjolenza kontra n-nisa ma ma ninsewx dawn in-nisa f'pajjiż fost l-iktar foqra pajjiżi fid-dinja. Grazzi ħafna. U wissa bħala konklużjoni dibattitu tagħna għandna r-rappreżentanta Olja Sinjura Mogherini. Jekk jogħġbok, għandilek il-kelma mela Iva, l-iktar eh, pajjiż fqir fil-kontinent Amerikan issa karatterizzat bil-vjolenza, faqar u ħafna setturi tal-poplu qegħdin jipprotestaw fuq il-gvernanza tagħhom mħabba każijiet ta' korruzzjoni u ehm, ġestjoni ħażina. L-attivisti żgħażagħ qegħdin fuq quddiem fil-protesti mal-bdiewa u daw dawk il-sidin tal-ħwienet ukoll issieħbu magħhom u issa hemm kriżi kostituzzjonali wkoll għax m'hemmx gvern, m'hemmx parlament. Il-protesti bdew kif għattu imħabba inqas ta' ikel eh, fis-sajf u paralizzaw il-pajjiż, Sparijiet, skejjel, istituzzjonijiet eh, pubbliċi huma magħluqin, it trasport eh, huwa komplikat ħafna anki għall-assistenza umanitarja u l pajjiż basikament waqaf u l-pożizzjonijiet politiċi qed isiru iktar radikali, il-kriżi dejjem grava u l-vjolenza qed tiżdied. Aħna qegħdin insegu mill-qrib ħafna l-kriżi attwali nikkoordinaw mal-pajjiż u mal-istituzzjonijiet mill-co group u ħeġġiġna l-awtoritajiet biex jagħmlu investigazzjoni bir-reqqa fil-każijiet ta' li huma reati għandhom bżonn li jkun hemm il-ħelsien biex wieħed ikun jista' jipprotesta u l-violenza tiġi kondannata. Jien esprimejt pożizzjoni iktar kmieni dan ix-xahar fisem 28 pajjiż tal-Istat membru biex ikun hemm dijalogu biex identifikaw soluzzjoni ta' kunsens bħala soluzzjoni għall kriżi ekonomika, umanitarja u soċjali. Nixtieq infakkar li l-Unjoni Ewropea tikkoordina wkoll ma' donaturi oħra biex nipprovdu kumpens relief għal dan il-pajjiż għax is-sitwazzjoni umanitarja tassew drammatika, imma s-sitwazzjoni attwali biċ-ċar mhijiex sostenibbli mhix kwistjoni biss ta' assistenza umanitarja, ma dan huwa proċess politiku illi hemm bżonn joħloq kundizzjonijiet biex il-komunità internazzjonali tkun tista' eh, eh, tappoġġja s sostenibilità. Mela President jekk jogħġbok biex nikkonkludi l-ewwel nett Nixtieq eh, ovvjament nitkellem bit-Taljan il-lingwa tiegħi ma rarament tkellem bit-Taljan hawnhekk fil-Parlament ma nixtieq nirringrazzja l-kooperazzjoni tajba ħafna li kellna f'dawn l-aħħar ħames snin fil-bidu ta' dan il-mandat tal-Parlament dawn l-aħħar xhur il-kollegi deputati tal-Parlament Ewropew li kienu hawnhekk f'dawn l-aħħar erba' snin u nofs jiena dejjem tajt importanza kbira għal rwol ta' diplomazija parlamentari, u rwol tal-Parlament Ewropew huwa fondamentali mhux biss għad-demokrazija Ewropea, imma wkoll għax-xogħol tagħna għas-slim, għas-sigurtà, għas-sikurezza u eh, politika barranija tajba eh, madwar id-dinja dik ta' kooperazzjoni, speċjalment fid-dinja tal-lum. Nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Parlament Ewropew kollha kemm huma, il-President, il-Viċi-Presidenti, il president il viċi il president il viċi presidenti il-gruppi politiċi kollha mod partikolari żewġ kumitati fejn jiena kelli l-pjaċir li naħdem iktar mill-qrib, il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u dak tal-Iżvilupp li dejjem appoġġjaw mod fondamentali u importanti l-ħidma tiegħi. Grazzi ħafna minn qalbi. Äh, Grazzi ħafna, Sinjura Mogherini, rappreżentanta Olja, fisem il-Parlament Ewropew kollu kemm hu Jiena nista' nirringrazzjak minn qalbi għall kooperazzjoni ma' dan il-Parlament, mal kumitati kollha għall impenn personali tiegħek għall-Unjoni Ewropea tal fakajt fuq il-kooperazzjoni multilateraliżmu. Grazzi, grazzi ħafna tal-ħidma kollha tiegħek u l-passjoni dedikajt għal din il-kawża. Grazzi. Issa, Hemm sitt riżoluzzjonijiet li ġew sottomessi tistgħu tarawhom fuq il-website tal-Parlament. Issa konkludejna dan il-punt u issa se jkollna pawża sakemm ikun hemm il-votazzjoni fil-11 nofs. Grazzi.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 Members, please take the seat so we can proceed to the votes. Jekk joġobkom ħudu postkom biex inkunu nistgħu niproċedu għal votazzjoni. We have a long voting list. Għanna lista twila ħafna ta' votazzjonijiet jekk joġobkom ħudu postkom. it's not? It will be. Okay, good. Oh, yes. Dear members. Eżis membri. Nixtieq nilqakom ir-rappreżentanti ta' 500 miljun ċittadini Ewropej għas-sessjoni plenarja tal-lum mela. Nibda b'stqarrija skont l-artiklu 53 tar-regolament tal-Unjoni Ewropea 2018 żbarra 1725 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill ta' 23 ta' Ottubru tal-2018 il-Konferenza tal-Presidenti fil laqgħa tagħha ta' 28 ta' Novembru tal-2019 wara deliberazzjonijiet tal-Kumitat Libe approvat il-ħatra konġunta mill-Parlament u mill-Kunsill tas Sur Wojciech Rafal Virwowski bħala l-Supervisur ta' Protezzjoni tad Data Ewropew, IDPS. Il-President se jiffirma deċiżjoni tal-ħatra mal-President tal-Kunsill. Tajjeb wis, mela nistgħu immorru issa dritt dritt għas-sessjoni plenarja tagħna l-programm tagħha. Sur Feber, għandek point of order? President, Onorevoli Membri. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkun sikta għal dak li qed jiġri fis-sitwazzjoni attwali fil-ġranet f'Malta bl-investigazzjonijiet għaddejjin fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. U ma tistax, parlament ma jistax ikun sieket għax għandna il press room bisimha żewġ ministri u chief of staff tal-Prim Ministru Muscat taw ir-riżenja tagħhom għal raġunijiet u f'żviluppi eh, xokkanti. Dawn in-nies kollha deru fl-investigazzjoni ta' Dafne Karwana Galizja qabel ma ġiet maqtula. Minkejja dan kollu l-Prim Ministru Muscat eh, parriġihom u defendihom għal darba darba darbtejn u kontra dawk li jridu jesponuhom u s-sitwazzjoni f'Malta għandha konsegwenzi għal proġett kollu tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li dan il-Parlament għandu bżonn jgħid issa iktar minn qabel l-awtoritajiet Maltin illi l-assassinju ta' ġurnalist u r rabtiet politiċi għandhom konsegwenzi politiċi. Jiena dejjem rajt dan il-Parlament li wassal leħnu dejjem biex jgħid għal rispett eh, tal-liġi u l-ħelsien tal-medja fl-Ewropa. Issa nabson nagħmlu l-istess fil-każ ta' Malta. Inwasslu leħina flimkien. Iraċja Karsja Perez. Jekk joġbok, issa ngħaddi l-kelma lil Raċja Perez. Nadilek il-kelma. Nixtieq nirringrazzjak, President. Il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi dejjem dejjem u issa dejjem se jibqa dejjem qrib stat ta' dritt, dejjem. U anki ma nistax ngħidu meta huwa tajpa lilna jew le, imma dejjem hemm bżonn li ngħid xi ħaġa mingħajr tlaqliq. Hemm bżonn tal-istat ta' dritt u dan jiffunzjona meta jkun hemm proċessi eh, proċessuali, ġifiri hemm bżonn dan eh, jseħħ f'Malta hemm suspetti u hemm eh, proċess illi se jibda u dan il-Parlament hemm bżonn dejjem jirrispetta dawn il-proċessi legali u ma jkunx hemm intħil u għalhekk nixtieq inċara dan il-grupp dejjem huwa ma' l-verità u l ġustizzja Kulħadd għandu bżonn jifhem illi ma nistawx ngħidu xejn jekk jogħġbok, tajt il-President jekk jogħġbok. Le, ma rridx niskot. Hemm bżonn li ngħid. Hemm bżonn li ngħid dak li nixtieq ngħid illi il-verità u l-ġustizzja dejjem dejjem joħorġu u aħna aħna noqogħdu mal-kliem tagħna, nżommu mal-kliem nżommu ma dak li nixtiequ ngħidu jekk jogħġbok, nittama li f'dawn il-ħames snin dejjem intkom tkunu wkoll mal-istat ta' dritt il pajjiż li ma jkun, il-gvern li ma jkun. And now we should U issa għanna bżon nimorru l-votazzjonijiet jekk joġobkom eh, użaw il-karti tal-vot tagħkom u tkunu preparati. Mela issa point of order. Jekk joġbok? Point of order? President. President, jina nixtieq nagħmilha ċara illi huwa kruċjali fis-sitwazzjoni f'Malta dan il-Parlament jibgħat missjoni urġenti biex ikun hemm fact finding. U, u jiena nixtieq nirringrazzja Iva, Iva, OK, Iva. U hemm bżonn illi dak li ġie deċiż mill-Parlament imħabba l-libertà tal-ġurnalist dan il-Parlament qatt ma ħa eh, xi pożizzjoni fil-politika imma dejjem tfittxija għal verità u ġustizzja għal Dafne Karwana Galizja dan huwa suġġett dan nixtuq nagħmlu. U issa morru għal votazzjonijiet jekk joġobkom. U rispettaw il-funzjonament normali. Ovvjament tres u l-mozzjonijiet imma għandna lista ta' votazzjoni twila ħafna. Point of order ieħor. Iva, da se jkun l-aħħar point of order. għanna lista twila ħafna ta' votazzjoniet Aċċettaw dan il-fatt li għandna lista twila ħafna. Jekk jogħġbok, point of order għasir, nista' ossor ħafna qed nitkellem bħala l-President tal-grupp ta' monitoraġġ ta' stat ta' dritt illi um, ehm, ta' għadalodu għedin nippjanaw zjara f'Malta imma se nkunu ċaret għas il-kristall, mhux se jkun kemm intħil eh, politiku ma nista' ninterferixxu f'xi investigazzjoni ta' pulizija jew proċessi jew proċedimenti imma niżguraw il il-Parlament Ewropew iżomm il-pressjoni biex ikun hemm ġustizzja u l-verità toħroġ u f'dan l-ispirtu aħna se niddeċidu kif ukoll immorru Malta. Grazzi ħafna. U issa First, now we U issa mmorru għal votazzjonijiet mela l-ewwel punt is-sitwazzjoni tal-libertà fl-Alġerija għandna mozzjoni minn erba' gruppi politiċi emenda wieħed. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Issa emenda numru 2, votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa emenda tlieta votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa mmorru għal riżoluzzjoni u nuru bidejna minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa mmorru għal punt li jmiss. Is-sitwazzjoni f'Kuba. Il-każ eh, ta' Jose Daniel Ferrer, votazzjoni nominali fuq riżoluzzjoni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Naddu issa fuq riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u wkoll. Naddu għal punt li jmiss issa ħajti mozzjoni konġunta minn ħames gruppi politiċi. Riżoluzzjoni eh, kollha kemm hi dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Issa, punt li jmiss ir-rapport ta' Sur Lange il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddu wkoll. Naddu issa l-punt li jmiss ir-riżoluzzjoni li takkumpanja l rapport preċedenti tas Sur Lange. L-ewwel emenda. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. It-tieni emenda dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma tgħaddix. Issa emenda tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni nominali jekk joġobkom. Il-votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix. Emenda erba' votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Issa ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Eh, anzi, votaw votazzjoni nominali jekk jogħġobkom. Ivvotaw eh, bil vota elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ir-riżoluzzjoni ġiet adottata. Ngħaddu issa għas-sitwazzjoni fil-Bolivja. Mozzjoni konġunta minn erba' gruppi politiċi. Emenda wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. It-tieni emenda votazzjoni nominali miftuħa. Magħluqa. Taddix, emenda tlieta votazzjoni nominali. Miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda disa, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Emenda erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 5 l-idejkom dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma taddix. Eh, emenda 6 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, ma taddix. 7 d dawk favur, kontra astensjonijiet nivverifikaw ivvutaw b'mod elettroniku jekk jogħġobkom votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma tgħaddix emenda 8 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda 10 dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Issa votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Now we go to the Naddu issa għal emerġenza tal-klima u ambjentali. Emenda 10 milli jidher għandna point of order, jekk jogħġbok. Microphone, please. Merci, Madame la Présidente. Juste un... Grazie ħafna. Eh, biex nfakkar fir-regoli 132.2 ta' regolamentana għax nhar it-tnejn kellna dibattitu fuq l-istat ta' urġenza klimatiku u ambjentali fejn it-titlu tad dibattitu eh, uża l-kelma emergency. Issa hemm emendi illi jipproponu illi bidlu it terminu biex jgħidu emergencies. Issa nhar it-tnejn aħna konna nitkellmu fuq emergency u għalhekk nasbru dawn l-emendi ma nistgħux naċċettawhom. Grazzi. Okay. So the title of the debate can be different than the Iva, it-titlu tad dibattitu jista' jkun differenti minn dak ta' riżoluzzjoni mela nistgħu nkomplu. Ngħaddu għal emenda 10 ollu jdejkom dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma tgħaddix. Nivverifikaw, nivverifikaw dan il-vot fuq emenda 10 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. U ma tgħaddix. Issa. Amendment 7. Emenda 7. Żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Tieni parti votazzjoni miftuħa. magħluqa u ma tgħaddix hemm eh, issa emenda 11 votazzjoni nominali miftuħa jekk jogħġobkom votazzjoni magħluqa ma tgħaddix emenda 9 votazzjoni miftuħa dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix tajjeb ngħaddu issa għat-test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali tridu nivverifikaw emenda disa' mela ħanivverifikaw emenda disa' votazzjoni miftuħa the vote is closed Votazzjoni magħluqa ma taddix. Ok. We go back to the original text in two. Il-test oriġinali issa l partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. It-tieni parti. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Emenda 16 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix, it-tieni parti vota it-tieni parti taqa' mela ngħaddu għal emenda 15 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Emenda 15, votazzjoni miftuħa jekk joġobkom. Votazzjoni magħluqa. U ma tgħaddix. Issa, il-test oriġinali, erba partijiet, votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. magħluqa tgħaddi imbagħad it-tieni parti votazzjoni nominali miftuħa Maluqa. Taddi. it-tielet parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa tgħaddi. Ir-raba parti votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa tgħaddi. Issa emenda 17 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. din tgħaddi. It-tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Issa emenda numru wieħed, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. din tgħaddi emenda tnejn iżda votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa ma tgħaddix emenda tlieta votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix. Emenda 18. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa ma tgħaddix. Issa it-test oriġinali li għandna eh, emenda erba, żewġ partijiet l-ewwel parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 6 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa ma tgħaddix issa emenda 12 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix Issa t test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Emenda erba' dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Emenda 13 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda 14 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix emenda ħamsa dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 8 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi b'votazzjoni nominali miftuħa Votazzjoni nominali jekk joġobkom. Il-votazzjoni hija magħluqa u r-riżoluzzjoni ġiet adottata. you very much. We should proceed. Grazzi tassew, rridu noddu għal punt li jmiss issa jekk joġobkom. Issa għandna mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Ambjent fejn għandna lis-Sinjura Vixniewska, anzi l-ewwel is-Sinjura Dalli. Thank you, Chair. Grazzi, Signora President. Skont regola 139 nixtieq inressa point of order għandna eh, emenda li aħna ressaqna flimkien ma' gruppi politiċi oħra iżda b'sens ta' responsabilta lejn din il-Kamra se nkunu qegħdin nastienu fuq din l-emenda, emenda numru 11 li tirrigwarda eh, l-emerġenza tal-klima, dan qed nagħmlu għaliex wara li kellna laqgħa lbieraħ qed narfu li hemm gruppi li huma lesti li jeddu riżoluzzjoni kollha tal-kop minħabba din l-emenda. U aħna rridu nkunu responsabbli. Għadna kemm adottajna riżoluzzjoni fuq l-emerġenza tal-klima u ma rridux ngħeddu din dan ir-riżoluzzjoni. Aħna rridu li nkunu maqudin flimkien mal-PPE u gruppi politiċi oħra b'kop b'riżoluzzjoni dwar il-kop 25 li tkun saħħitha. And Mrs. Wisniewska, you... Grazzi, eh, Signora Wisniewska, u kol talbet il-mikrofonu, jak joġbok. Grazzi tassew, Signora President. Jena nishtiq nirtira l-appoċ tijaj u l-appoċ tal-grupp ECR għal din ir-riżoluzzjoni fuq il-COP 25. Aħna kontra l-accelerazzjoni tal li nippruvaw nilħu l aktar kmieni, dan minħabba l-fatt li l-limitu massimo ta' 55% ġie introdott hawnhekk u apparti minn hekk il-maġġoranza f'dan il-Parlament trid tagħti l-approvazzjoni tagħha lill-enerġija nukleari. Dan ikun ta' detriment tal-ekonomija Ewropea u dan ma, ma, ma kien l-ebda ftejim dwar dan ma ma' gruppi politiċi oħra. Mela ngħaddu għal votazzjoni, votazzjoni fuq uh, riżoluzzjoni għal COP25 emenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Li ġiet irrifjutata. Issa emenda 51, votazzjoni nominali. Il-votazzjoni miftuħa magħluqa u ma tgħaddix. Issa ngħaddu għat-test oriġinali b'żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni mif eh, maluqa li tgħaddi wkoll. Issa emenda 52, votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Issa paragrafu 9 tliet partijiet l-ewwel parti eh, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. u tgħaddi. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. It-tielet parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Issa paragrafu 14 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Tieni parti eh, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet tgħaddi imbagħad paragrafu 20 it-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi issa ngħaddu għal emenda 43 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix Nivverifikaw emenda 43. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ma tgħaddix. Issa ngħaddu għat-test oriġinali li għad f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet tgħaddi emenda 44 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa ma tgħaddix emenda 45 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u ma taddix. Issa ngħaddu għal emenda 53 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u din ma tgħaddix. It-tieni parti dawk favur dawk kontra. Astensjonijiet ma taddix. Issa emenda numru wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U ma tgħaddix issa emenda 19. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni hija miftuħa. U issa hija magħluqa u din ma tgħaddix. Issa ngħaddu għat-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U tgħaddi it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Now we go to Naddu għal-emenda 54. Favur? Ollu dejkom? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. L-emenda 2. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 20. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa magħluqa m'għaddietx test oriġinali issa Vozzjoni nominali miftuħa magħluqa għaddiet l-emenda 21 favur kontra astenzjonijiet nivverifika Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu għal paragrafu 26 żewġ partijiet l-ewwel parti vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Magħluqa. Għaddit, it-tini parti. Ollu dejkom, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 27, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, paragrafu 28, żewġ partijiet, l-ewwel parti. Ollu dejkom, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit Tini parti favur? Kontra? assenzjoniet, Għaddit. L-emenda 55. Favur? Kontra? assenzjoniet, Maddiċ. Umbat naddu għad test oriġinali favur? Kontra? assenzjoniet, Maddiċ. Niverifikaw test oriġinali nivverifikaw votazzjoni magħluqa għaddiet test oriġinali votazzjoni nominali paragrafu 33 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet Emenda 56. Minu favur, ollu dejkom favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 57 issa. Vozzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 58, vozzjoni nominali miftuħa. Mal. Magħluqa. Maddiġ. L-emenda 59 ollu dejkom favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifika. Fazzjoni magħluqa. Maddiġ. L-emenda 46. Favur. Nollu Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda 22. Vozzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 60. Ollu dejkom favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Nikkontrollaw. L-emenda 60 se niverifikaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 61. Nollu dejna. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. L-emenda 37. Ollu dejkom favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Niverifika. Mela l-emenda 37 nikontrolla. mal-oqa Maddiċ, b'hekk ngħaddu għat-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti vozzjoni nominali vozzjoni miftuħa magħluqa għaddiet it-tieni parti Ollu dejkom favur kontra astenzjonijiet għaddiet minn emenda 62, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda tlieta. żewġ partijiet, l-ewwel parti, vozzjoni nominali, Vozzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. Tini parti. Votazzjoni Pozzjoni nominali. Pozzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 10 u 63 jaqgħu u bekk ngħaddu għall-emenda numru 4. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Paragrafu 52, emenda 4, votazzjoni nominali. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 64 favur rollu dejkom. Kontra. Attenzjonijiet. Maddiċ. Tani verifikaw. Verifika? verifika? Tajjeb, ħani verifikaw. pozzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 65. Favur. Ollu dejkom. Kontra. Astenzjonijiet. Unik kontrolla. pozzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit. Mela dak li mis jaqaw naddu għad 23 favur. Ollu dejkom. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda 47, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mela ngħaddu għal paragrafu 54 test oriġinali. Ollu dejkom favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda 38. Vozzjoni nominali miftuħa. Maloqa. Għaddit. Naddu għal paragrafu 58 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti minu favur ollu dejkom kontra astenzjonijiet għaddit. Se niverifikaw. Paragrafu 58 l-ewwel parti. Verifika votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Tieni parti. Favur, o ludejkom? Kontra. Astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda 48, vozzjoni nominali. Ċidu tikkontrollaw fuq it-tieni parti ukoll iva paragrafu 58 skont ir-regoli kulħadd għandu dritt it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Ivvotaw jekk jogħġobkom. Paragrafu 58 tieni parti. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. L-emenda 48 issa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Maddiċ. L-emenda 66. Favur, ollu dejkom kontra astenzjonijiet u jiena nishtiq li jkun hemm verifika fuq din votazzjoni miftuħa maluqa maddiċ Issa ngħaddu għat-test oriġinali t-tlet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddiet it-tieni parti favur ollu dejkom kontra astenzjonijiet għaddiet tielet parti favur kontra astenzjoni kontra għaddiet paragrafu 64 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 24 favur kontra astenzjonijiet nikontrolla. L-emenda 24 verifika. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. L-emenda 25, żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Għaddiet it-tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ, l-emenda 67, votazzjoni nominali. Mozzjoni miftuħa u issa magħluqa. M'għaddiġ. Lemen di 12 26 żewġ partijiet. L-ewwel parti, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Magħluqa. M'għaddiġ. Tieni parti, vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 49. Favur u ludejkom. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa naddu għat-test oriġinali favur u dejkom? Kontra. assenzjonijiet? Għaddit l-emenda 13 u 27. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. maluqa maddiċ U bekk ngħaddu għat-test oriġinali minnu favur, ollu dejkom, kontra, assenzjonijiet għaddit. L-emenda 5, favur, kontra. assenzjonijiet għaddit. 14 u 28 favur, kontra, astenzjonijiet Maddiċ. L-emenda 15 u 29. Favur? Favur. Ħanerġa. L-emendi 15 u 29 minu favur? Kontra? Assenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda l-emendi 16 u 30 favur? Kontra? Assenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda 31 de. Vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. magħluqa m'għaddietx l-emenda 6 vozzjoni nominali miftuħa Vozzjoni magħluqa għaddiet l-emenda disa vozzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet. L-emenda 32, votazzjoni nominali. Maluqa. Maddiċ. Issa test oriġinali taqa u bekk naddu għal paragrafu 69 paragrafu eh, emenda 34. Ollu dejkom. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ, naddu għat-test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet. Niverifikaw, tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għal emendi 18 u 35 żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Ċidu e, kontrollaw? Puntartni? Sur Tarabella? Jina ma nixtieqx intawwa l-sessjoni, nagħmel proposta fl-interess għal dawk li ġew hawnhekk bħal żjara ġifieri, ovvjament meta jkun hemm il-vot dawn il-visitaturi illi huma kontra qed jaraw ukoll il-monitors u għalhekk forsi mpoġġu l monitors in-naħa l-oħra biex il-visitaturi ikunu wkoll jafu x'inhu għaddej. Thank you very much for your comment. We'll... Grazie ħafna l-komment tiegħek nikkonsidraw l-emendi 18 u 35. L-emendi 18 u 35 żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. Tini parti. Se niverifikaw l-ewwel parti. Pozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Tieni parti. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. l Emenda 68. Se verifikaw it-tieni parti. It-tieni parti. Vozzjoni miftuħa. Maloqa. U maddiċ l 68 żewġ partijiet votazzjoni nominali l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, tini parti. Ollu dejkom favur. Tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Nadu l-emenda 69 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 36 favur kontra astenzjonijiet se nikkontrolla. L-emenda 36 niverifikaw votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Mela, il-50 taqa u bekk wasalna l-emenda numru 70 favur kontra astenzjonijiet se nikkontrollaw votazzjoni magħluqa għaddiet mela naddu għal paragrafu eh, għal emenda 70 favur 70 l-emenda numru 70 Le, għamennija sebajn, skużawni, seba de. L-emenda seba de. L-istampar miex tajba u dak mux zero de fil-fat u bekk. L-emenda seba de. Vozzjoni nominali, vozzjoni miftuħa. Pozzjoni magħluqa u maddiċ. Issa naddu għal 8 de Ollu idejkom favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 77 original. Issa l-paragrafu 77, test oriġinali żewġ partit l-ewwel parti favur. Kontra, Astenzjoniet? adottat tini parti favur. Kontra, Astenzjoniet? addit. Niċċekkjaw jekk tridu issa 77 It-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Issa paragrafu 78 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Issa paragrafu 80 test oriġinali b'żewġ partit l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 82 żewġ partit l-ewwel parti favur. Ollu dejkom kontra. Kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet paragrafu 83 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu design favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 91, test oriġinali żewġ partit, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa mmorru għall-emenda 71 favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddietx. Issa emenda 72, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. m'għaddietx Issa paragrafu 115, test oriġinali, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 116, test oriġinali, żewġ partit, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet. Issa, paragrafu 118, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa emenda 39. Favur. Kontra. Astenzjonijiet aħjar niċċekkjaw. Mela 39 check.

Iva, premessa i. Favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Premessa ke. Ka, ke, tajt il-President. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Adopted. Għaddit. Premessa elle. Mela, emenda 42, żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Niċċekkjaw jekk tridu iva. Mela, emenda 42 l-ewwel parti verifika votazzjoni miftuħa. What is closed? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, issa t-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. Issa votazzjoni bħala riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata. And now we go to the next. Issa mmorru għal punt li mis fuq l aċenta tagħna titkellmu fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Mela, għandna mozzjoni ta' risoluzzjoni mill-grupp ta' LCR icr votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Konvenzjoni ta' Istanbul. Mozzjoni għal risoluzzjoni mill-ICR votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. m'għaddiċ. Issa mmorru għall-emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ, emenda 4, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 7. Test oriġinali, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa emenda tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda tnejn votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa u issa l-votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa għandna premessa L test oriġinali votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u ġiet adottata. Issa għandna votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Uh, votazzjoni magħluqa u ġiet adottata. Now we go to the next item on the agenda. Grazzi għaddu għal punt li jmiss fuq l-agenda l-aħħar azzjonijiet mill-Federazzjoni Russa kontra l-imħalfin prosekuturi eh, Litwani, l-riżoluzzjoni eh, konġunta bejn bosta partiti politiċi, eh, l-votazzjoni kollha kemm votazzjoni nominali miftuħa, l-votazzjoni magħluqa. U tgħaddi. Il-punt li jmiss fuq l-agenda il-kwistjoni dwar l airbus mizzjoni konġunta minn erba gruppi politiċi, emenda sitta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix, emenda tnejn dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 6 test oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu 7 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi paragrafu anzi emenda 4 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda 5 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda 11 votazzjoni nominali miftuħa votazzjoni magħluqa ma tgħaddix issa emenda 7 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix emenda 3 dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix Emenda 8 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda wieħed dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 9, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 10 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nik jogħġobkom. Votazzjoni magħluqa. u din ma tgħaddix. Riżoluzzjoni kollha kemm hi ollu jdejkom dawk favur, dawk kontra, astanzjonijiet u din tgħaddi. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda li jirgwarda l kriżi tal-korp tal-appell tal-WTO Mozzjoni għal riżoluzzjoni minn kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali votazzjoni nominali miftuħa fuq it-tieni emenda votazzjoni magħluqa u dejjem ma tgħaddix emenda wieħed dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi Rezoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa u din tgħaddi issa l-aħħar punt ir-riżoluzzjoni eh, dwar in negozjati ta' ftehim ta' sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-ACP. Paragrafu 17, żewġ partijiet it test oriġinali l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Emenda wieħed dawk favur, kontra, astensjonijiet niverifikaw. Emenda wieħed, nifverifikaw jekk jogħġobkom. Votazzjoni magħluqa. Taddi, issa emenda tnejn żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma tgħaddix. It-tieni parti dawk favur. Anzi, ħanivverifikaw l-ewwel parti Emenda numru 2 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U din ma tgħaddix. Issa, it-tieni parti tat-tieni emenda anzi emenda L-ewwel parti m'għaddiċ allura t-tieni parti taqa'. Rejected, so the second part falls, and now we go to Amendment 5. Amendment Amendment 5. Amenda 5 dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet ma tgħaddix. Issa t-test oriġinali votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Issa, din tgħaddi. Ngħaddu għall premessa E. Ollu jdejkom, emenda tlieta dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Emenda erba dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Issa riżoluzzjoni kollha kemm hi dawk favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi. Grazzi tassew Nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom. Issa għandna se nieħdu żewġ minuti imbagħad ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni jekk jogħġobkom ħallu l kamra malajr kemm jista' jkun.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have komplu sinjuri għax matan ċanna ħin u ħafna personi jixtiequ jitkelmu għal ispjegazzjoni tal-voti u bekk nitlobkom biex titilqu mill-kamra jek ma tixtiqux eh, tikkontribwixxi għal din il-parti. Mela, tistgħu tkomplu titkellmu barra mill-awla jekk jogħġobkom? U anke ħudu ritratti barra mill-awla. Mela nibdew bil-ispjegazzjoni tal-voti mill- illi ma setawx jittieħdu l-bieraħ u mbagħad inkomplu bl-ispjegazzjonijiet tal-voti votazzjonijiet li ħadu llum. Ninformakom li rċevejna ħafna talbiet tal-ispjegazzjonijiet orali tal-voti u bekk rridu nħaffu għax te jridu nitilqu mill-kamra. Kulħadd irrid iżomm mal-minuta li għandu. Kwalunkwe spjegazzjonijiet li jibqgħu jistgħu jitresqu bil-miktub imbagħad. Mela, l-ewwel nett, l-elezzjoni tal-Kummissjoni Spjegazzjonijiet tal-Vot Sur Hook mir-Renew. Għandek il-kelma. Jiena votajt għal komissjoni ġdida, il fatti li l-komissjoni tiġi eletta u tibqa responsabbli lejn il-parlament huwa essenzjali aħna votajna fuq il-kandidati li u mill-gvernijiet eletti mill-istati membri. Minn kull stat membru issa li ġejnijem din il-komissjoni bekk trid tibda taħdem għax l-len mill-din l-awla, n-nis qed jistennew l-għajnuna tagħna qed iħarsu l-perikli tal-periklu tal-klim tibdi fil klima l-inċertezza tal-ekonomija li qed tinbidel u li qed iħossu li hemm m'għandhomx biżejjed seta' f'ħajjithom. Ix-xogħol tal-Kummissjoni huwa li jgħatu bazi tajba lil kulħadd biex iħares lejn il-ħames li ġejjin mingħajr eh, btama u mingħajr bisa jekk jgħataw qalbhom minħabba l-Brexit anki deċiżjonijiet hawnhekk jgħinu biex ifasslu l ġejjien tal-Renju Unit jiena votajt għal favur kummissjoni anke bħala MEP għaxina stennejt li l-Brexit għandu jitwaqqaf U l-Komissjoni se tkun għal kulħadd issa sur Zaradil, grazzi ħafna sfortunatament Unjoni Ewropea issa għandha l-isterja tal-klima u hija l-bot wis mill-loġika u għamlet din għamlet uh, Eh, marka fuq il-xogħol tal-Kummissjoni Ewropej jiena ma nistax naqbel mal-Kummissjoni fir-rigward tal-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku dawk huma mhumiex realistiċi u mhux fattibbli u perikolużi anki għall ekonomiji l-azzjonijiet li se jieħdu. Dana se jkollu impatt fuq l-istrutturi ekonomiċi il-xogħol u affarijiet oħra u bekk jiena ma stajtx nappoġġa l-Kummissjoni Ewropea bil-vot tiegħi Mela, għall icr l-onrevli Vreċonova, l-bira, il-vot tiegħi jiena ma appoġġajtx il-Kummissjoni Ewropea minħabba l-programm ta' ħidma tagħha. Eh, programm ta' ħidma ta' Utopja għandhom se jeddu il-mod sinifikanti l-kompetitività tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Faċli li tinkludi xi għanijiet ta' attivisti, iżda mhux faċli li, li illi laqas biex tmissom diffiċli wis u l-riżultati se jkun hemm iż fil-prezzi tal-enerġija u u l ta' fost il-ċittadini tagħna l-industriji se jgħalqu u s-sem tas-suq se jittieħed jew mill-Istati Uniti jew mill-Ċina mill-kumpaniji tagħhom u bla ebda kontroll u bekk aħna rridu nħallsu għal dak permessa tax taxxi tagħna miċ-ċittadini tagħna l-effett fuq il-klima din hija se tkun mhux se jkun ebda effett. Grazzi. Sur Pamela minn SND, grazzi ħafna nifraħ lill kummissjoni l-ġdida tal-elezzjoni tagħhom il-bira imma nux se ngħid li dan il-proċess dawn l-aħħar xhur kien perfett għax ma kienx. Imma kien hemm din l-opportunità tal membri ta' dan il-Parlament li jbidlu l-fema tagħhom votajna f'Lulju fuq il-ħatra tal-Presidenta eletta von der Leyen u mbagħad kellna ġimgħat sħaħ biex neżaminaw id-dettall tal-programm ta' ħidma propost mill-Kummissjoni nisfidaw il min kien maħtur ukoll u mbagħad il-bieraħ ivvotajna fuq vot fejn kien ta' konferma ġifida deċiżjoni ta' Lulju jew le jiena nissuġġerixxi li l-idea ta' vot ta' konferma Eh, l-koll l-opportunità l membri illi forsi bidlu l-parir tagħhom u dan għandhom bżonn nistenduh għal eh, affarijiet oħra x'imkien ieħor ukoll. Issa s-sur ħanen mill-ICA. Nadi, grazzi ħafna. Jiena stenejt għal raġunijiet illi dan mhux se jkun il-business tal eh, tar-Renju Unit li kieku aħna konna se nibqgħu kieku kelli ħafna xnajt fuq ħafna minn dawn il-kandidati kif ukoll fuq il-ħatriet u l-proċess tal-ħatra il-konċentrazzjoni ta' poter leġislattiv u eżekuttiv f'dawn in-nies f'idejhom illi ma jiġux eletti u l-opinjoni pubblika ma tajt xejn u għalhekk din ma se tkun problema tiegħi kull suċċess nawguralek u minnaj u minn flok nkunu eh, eh, ġar illi jkun diffiċli aħna se nkunu ċirin tajbin. Grazzi ħafna sa su Le Breton. Grazzi ħafna, Signora President. Jina votajt kontra il kummissjoni von der Leyen għax naħseb li se taggrava s-sitwazzjoni ta' Franza f'tlet oqsma essenzjali l-ewwel nett favur organizzazzjoni tal-immigrazzjoni fl-Ewropa. Jiena nistenna affarijiet oħra, politika ta' eh, ġlieda kontra l-fluss migratorju. u mbagħad tixtieq issaħħaħ l-integrazzjoni Ewropea waqt il-poplu Franċiż fil-priorità u l-inija tiegħu għandu il-rispett tas sovranità nazzjonali u mbagħad trid tkompli eh, bil-globalizzazzjoni miġnuna illi qerdet l-agrikoltura tagħna u għalhekk qed naraw ħafna simboli ta' dan. Għal dawn it-tlet raġunijiet jiena nopponi ruħi b'determinazzjoni għall Kummissjoni von der Leyen matul il-mandat kollu tiegħi. Grazzi. Madam Fox, unattachment. Grazzi sa membru mhux affiljat l-Sinjura Fox. Jiena ivvutajt kontra din il-Kummissjoni l-ġdida għaliex li tajt li dawn inħatru tkun gidba dawn mhumiex responsabbli lejn kull eh, eh, ċittadin Ewropew qed talent jimmina eh, s-sovranità nazzjonali u, u dan għalhekk kompli iżid il-nazzjonaliżmu. Il il Issa jiena internazzjonalista u naħseb nemmen li fis-solidarjetà Ewropea -Ew u fil-sovranità ta' kull pajjiż u ninkoraġġixxi lill kollegi li ma jippretendux li dan huwa pajjiż posta demokrazija li jirrispettaw il-ċittadini tagħhom li ma jridu jkollhom xejn x'jaqsmu eh, ma dawn il-persuni ejja ma nippruvawx ngħadduhom biż-żmien is-sur Polċak fil-President PPE. Grazzi tassew, Signora President, aħna vvotajna favur il-Kommissjoni u dan għamilni ħalbosta raġunijiet. Il-Parlament Ewropew laħaq l-irwol tiegħu u e, tneħħew xi kandidati li huma dgħajfa dawk illi ma solvewx il-konflitti ta' interess tagħhom finanzjarji u d fil li rajna fil-background tagħhom biex ikollna kummissjoni kredibbli l-Kummissjoni Ewropea li għandha programm li huwa e, li huwa kredibbli mhux qed jinnega t-tibdil fil-klima u jixtieq li jieħdu miżuri li huma razzjonali, anke d-diġitalizzazzjoni suġġett importanti ħafna u l-ġustizzja soċjali. Dawn kollha huma raġunijiet għalfejn jiena nivvota favur il-Kummissjoni. X'kienet l-alternattiva? Ndawmu xi siċċur oħra? Konna nitilfu sena oħra mill-mandat u u dan kien ikun ħena ta' ħin. Għalhekk votajt favur, grazzi sew l-onorevoli Olekas, jekk jogħġbok. Grazzi tas-sew Sinjora President, jiena appoġġajt l-approvazzjoni tal-Kummissjoni għaliex nappoġġa l ftejm ekoloġiku. Dan neħtieġuh sabiex eh, nissopravvivu u biex ngħixu b'dinjità. Nappoġġa wkoll id-diġitalizzazzjoni l-innovazzjoni u nappoġġja wkoll l-agrikoltura u r-reġjuni differenti irridu wkoll nagħtu pagi xierqa lill-bdewwa kollha speċjalment fl-istati baltiċi e, l-unjoni ewropea hemm bżonn turi tmexxija għall-istati membri ewropej u anke għall pajjiżi afrikani il-pajjiżi tal-viċin jekk naħdmu id fit mal-kummissjoni biss inkunu nistgħu niksbu riżultati konkreti u b'hekk nissodisfaw il wedet li tajna lill-elettorat. Sorry, but uh, during the... Skużawni, iżda waqt l-ispjegazzjoni orali tal-votazzjoni ma tistax t-intervjeni. Tajjeb. Because I made an application. Jina għamilt applikazzjoni biex nitkellem iżda minni xed nider fuq l iskreen ma xtaqx ninterrompi. Skużawni. Inti għamilt applikazzjoni biex titkellem f'dawn il-diskorsi, Iva, u mill-li fimt ġi konfermat, iżda minniġ fuq il-lista. Mela, titkellem mal-ħajr, iżda issa għanna sur Patten mill-għana mux eh, non-iskritti. Sur Patten, jina votajt kontra il-Kummissjoni ġdida xina nemmen li l-ħatrit jirinforzaw l-opinjoni tiegħi li l-Unjoni Ewropea istituzzjonalment hija razzista 10% tal-popolazzjoni tagħkom jiġu mill-minoranza etnika. Iżda qatt ma kien hemm kummissarju iswed hawnhekk hemm ħadd ta' ebda kulur hawnhekk f'ebda ħatra għolja. Ebda persuna eh, sewda mill-Unjoni Ewropea qatt ma tkellmet f'dan il-Parlament. Dana dan huwa partej dawnek. Aħna għanna segregati mux permess tal-xarabank, iżda permess tal-ħin. Matul il-ġurnata għanna il-bojot li jitkelmu u flaxija għanna il-suet li inatfu l-artijiet u anki t-toilets. Signora van der tinsisti li hija favur nis tal-kolur u anki bħal-mamlet tan-nisa u tista' tikkoraġixxi l-Kummissjoni biex tbiddel il-prassi u timpjega dawn in-nies koloriti. Iżda tkellmet il-bieraħ u qalet li jiena naħseb li tkellmet biss l-ċuħ huma bojot. L-Unjon istituzzjonalment razzista jiena min se naħdem għalihom. Signora sinjura Banting issa, grazzi ħafna minuta. Pala MEP mir-Renju Unit jiena ħafna li jiena parti mill-nazzjon sovran li fejn naħdmu mal-imseba tagħna fl-Ewropa biex naħdmu kontra l-tibdil klimatiku. Fl-Ewropa kollha l-gvernijiet u l-lokalitajiet kollha ddikjaraw il- illi kien hemm emerġenza iżda l-ewwel parlament illum eh, huwa l-Parlament Ewropew li ddikjara emerġenza ta' klima kullimkien fuq il-kontinent. Għandna nieħdu azzjoni b'urġenza biex nirriversjaw id-danni għall pjaneta tagħna qabel ma jkun tard wis il-ħin tagħna tispiċċa imperattiv illi kulħadd inaqqas il-marka tal-karbonju tagħna f'kull aspett tagħna mill-ikel fuq il-platt tagħna sat-teknoloġija li nużawha l-isfruttament tal-ibra tagħna u l-importazzjoni mill-kummerċjali minn barra l-Unjoni Ewropea għandna naħru flimkien biex innaqsu dan din il-marka um, mhux biss fl-Ewropa iżda kull imkien fid-dinja. Il-bidla tibda hawnhekk Issa ngħaddu għat-tieni punt fuq l-aġenda dan huwa din hija proċedura budġetarja għal 2020, spjegazzjoni orali tal-votazzjonijiet l-Onorevoli Zaħra Dil mill-ECR. Grazzi ħafna, President. Jiena kont qed kritika l-Unjoni Ewropea mument ilu issa se jkolli um, infaħħara għal pjanijiet għal budget għal periodu finanzjarju li jmiss. Frigwat ta' trasferiment tal finanzi u kkonċernat lil l-in mill diretti tal-politiki tal-koezjoni tal-agrikoltura xjentifika u jew għar-riċerka sfortunatament dan ma jiġix rifless issa fostna hawnhekk u għadna dejjem biex xogħol kif eh, tas-soltu iżda naħseb li ideja tajba jekk nibatu messaġġ lill-Kummissjoni Ewropea li aħna se ninsistu fuq dawn l-impenji li l-President tagħhom għamlet fil-diskors ta' inaugurazzjoni tagħha stess. Jiena m'iniex favur dan ir-rapport għax dan ma jaqbilx ma' dak li jiena naħseb li l-budget li mis għandu jkun. It's yours. Grazzi ħafna l-Onorevoli Vrezzjonova. Grazzi, President. Lanqas jien nixtieq nkun favur ta' dan il-budget l stajt nkun il-bieraħ l-ispisa dejjem tikber u qed nonfqu l-flus foqsma li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' setat tal-Unjoni Ewropea ma jtejbux il kompetittività tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha u għalhekk dan hija ħela biss tal-flus tal-kontribwenti. Ma nistgħux indefendu pożizzjoni bħal din. Is-sussidji li l-Unjoni Ewropea taħseb li huma kruċjali f'bosta oqsma huma pjuttost eh, ta' ħsara qed nitkellem fuq is-sussidji ta' ħafna kumpaniji li mhijiex ħaġa loġika għalhekk ma stajtx ikun favur Sur ħanin mhuwiex fil-Parlament immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna sitwazzjoni fil-Bolivja u ngħaddi l-kelma lis sur Pospisil. Jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Jiena kont kuntent li nappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Fl-aħħar leġislatura kellna dibattitu fuq is-sitwazzjoni tal-Bolivja mhux għal darba ħafna drabi u tkellimna fuq id-direzzjoni tal-President Morales u esprimejna tħassib tagħna fuq is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż x'imdaqqiet kien hemm dubju fuq ir-regolarità tal-elezzjonijiet jew ir-reelezzjoni tal-President Morales. Fl-aħħar mill-aħħar id-dittatura ħarab mill-pajjiż u ż-żewġ kmamar tal-Parlament qegħdin jippreparaw elezzjoni presidenzjali ħilsa. Suppost inkunu kuntenti ma mill-banda l-oħra għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex ikun hemm superviżjoni ta' dawn l-elezzjonijiet biex hekk ikunu regolari u ġusti. Biex hekk is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż tista' tittejjeb. Issa mmorru għal l-emerġenza klimatika u ambjentali u jmorru għal vot l-Onorevoli Kelleħ mill-Renew Group. Iva jien appoġġajt din il-mozzjoni u naħseb dan huwa dibattitu importanti li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat fuq din il-kwistjoni ma nistgħux niċlu dawn is-sinjali huma evidenti hemm it-tisħin tal-klima dan huwa evidenti minħabba l-karburanti u aħna nisfruttaw il-potenzjal u għalhekk għandna din l-emerġenza imma għandna bżonn u kol nieħdu l-pariri tal-ġenerazzjonijiet futuri hemm eluf ta' persuni fl-Irlanda kull nhar ta' ġimgħa żgħażagħ jipprotestaw, jitkellmu, jajtu fuq in-nuqqas ta' sforz min-naħa tal-politiċi u mexxejja politiċi. U għalhekk wasal il-waqt issa illi naċċettaw li hemm emerġenza u billi naċċettaw din il-ħaġa nkunu nistgħu wkoll nirrispondu b'emerġenza biex niżviluppaw politiki li jkollhom impatt immedjat biex nsalvagwardaw u nsalvaw il-pjaneta, l biodiversità il-klima u l-oċeani tagħna mhijiex biss emerġenza jew urġenza evidenti ekku u għandna bżonn naġixxu permezz ta' politiki li jistgħu indirizzaw din is-sitwazzjoni sur Palm mill-SND. Thank you. I... Grazzi, jiena ma naħsibx li r-riżoluzzjoni li għaddejna llum biex niddikjaraw kriżi eh, eh, emerġenza klimatika kienet isseħħ li kieku ma milniex pressjoni u ma kienx hemm eh, protesti minn żgħażagħ madwar id-dinja kollha. Dawk iż-żgħażagħ kollha li eh, ħarġu mill-iskejjel u mill kulleġġi ftit eh, tal-ġimgħat ilu jiena fatt ingħaqad magħhom kont. Huma għamlu hekk mhux biss sabiex aħna nagħmlu riżoluzzjonijiet jew ngħidu kliem sabiħ, imma għaliex irridu azzjoni deċisiva b'saħħitha U din hija xi ħaġa li aħna rridu naslu għaliha issa il-Kummissjoni jekk għandha tagħmel u anki l gvernijiet nazzjonali u għalhekk il-Parlament ukoll irid jiżgura li din isseħħ għaliex hija xi ħaġa ċara għal żgħażagħ. Meta ġiet titkellem hawnhekk Greta Thunberg ftit xhur ilu eh, qalet li l-klim mhux biżżejjed iridu azzjoni u għandhom raġun illi jistennew l-azzjoni min-naħa tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Sinjura Fox mill-membru mhux affiljati. Jiena votajt kon, kontra eh, din l-emerġenza klimatika minħabba eh, din dil-biza ta' xenza li qed biża li żgħażagħ li qed jgħidu li ħajkun hemm il-falliment tal-ċivilizzazzjoni u tal u ħafna affarijiet stinti u din kienet diskussjoni li saret dan l-aħħar. Aħna votajna kontra emenda llum li aħna nkunu impanjati illi il-suġġett tal-ambjent ikun eh, jirġi jidħol fid-diskussjoni. Aħna fil-fatt ikolna diskussjoni irrazzjonali għaliex din qed issir propaganda mhux xjenza, m'hemm l-ebda evidenza xjentifika mill-IPCC fuq jew minn x'imkien ieħor illi l-umanità ħad ispiċċa u allura rridu Eh, eh, u li ngħidu li qed ikun hemm larar u nixfa eh, minħabba l-bidla fil-klima qed waħlu fekk. Ma naħseb ħafna affarijiet ġejjin minn kondizjonijiet soċ ekonomiċi, kull dart ninsewhom daw ninsewa miżejjed anzi. U allura dekarbonizzazzjoni ħadd wassal għal aktar austerità, aktar flus biex nħalsu għal enerġija u aktar nies li jispiċċaw iħallsu għal dawn l-ispejjeż minħabba dan il-biża. Jekk jogħġbok eh, rispett tal-ħin. Is-Sur Rowland, jekk jogħġbok? Iva, jiena nixtieq intenni għal dak li qalet il-kollega u jiena wkoll rifjutajt il-riżoluzzjoni tal-COP24. Jiena m'iniex professur tal-ekonomija, eh, imma eh, qed nara li din ix-xjenza kera u meta nħarsu lejn din l-emerġenza klimatika, din l-idea apokaliptika hija biss fizzjoni u il-fatt li jkun hemm neutralità tal-karbonju tal-2050 eh, mija xejn li xi ħaġa mhix maħsuba tajjeb u il-fatt li l-emendi ġew irrifjutati juri li hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt u hemm indifferenza fuq l-ispejjeż u l-fatt li dawn il-politika mhumiex prattiċi. L-impatt ta' net zero twassar il-fatt li jkollok Brexit tidherġa' żgħira meta nħarsu lejn Eh, professur tal-Università ta' Oxford qal li rridu nkunu onesti illi ħajkun hemm biċċa xogħol ibsa industrijali u ħajkollha ħafna eh, spejjeż hemm ħafna attivitajiet kbar industrijali u m'hemm xejn bħal din eh, bħal din il-barra minn il-gwerra u allura dan dawn l-ispejjeż huwa ta' madwar triljun euro, jiġifieri din hija politika illi verament ma tagħmilx sens. Grazzi sana ngħaddu għal Sur Omar G għal minuta. Njina President, l-lum 28 ta' Novembru l-2019 il-Parlament Ewropew għamlet dikirazzjoni ta' urġenza ambjentali u klimatiku. Huwa mument simboliku, mument storiku u jiena kontent kubguri bil-voti jiena kontribwixxejt. L-Ewropa illi wara revoluzzjoni industrijali kontribwixxiet ħafna għal katastrofi klimatiku. U din sar dmir ta' responsabilta għal pup u dim il-poplu tad dinja u dim kull speċi u għazzazah kollha tad dinja illi aħna ħana ġiċu issa, Iva, aħna irridu narġiċu issa. Sabiex il-ħajja tibqa possibli fuq dil-pjaneta għal-ispeċi umana u anke l-ispeċi kollha l-oħra illi issa qegħdin f'mewġa ta' estensjoni li ma bħala u iva ma nistax ikun nibqgħu nistennew urġenti illi naġixxu. And Madam Shoidrova? Is-Sinjura Shoidrova mill-PPE. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nitkellem fuq id punt li jmiss tal-aġenda tagħna, jiġifieri fuq il-COP 25 jekk jogħġbok, nista' nitkellem. Iva, il dak il-punt li jmiss fil-fatt, nista' nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. nispjega għalfejn jiena astenejt. Aħna konna qegħdin nivvotaw fuq din il-konferenza minħabba li l-Parlament qed jitlob miri ambizzjużi ħafna u nemmen li e, huwa x-xogħol tal-Unjoni Ewropea illi jgħinu u jappoġġaw lill istati membri biex inaqsu id-diossidu tal-karbonju u gassijiet oħra. Il-miri vera huma ambizzjużi ħafna anke dawk ta' 50 fil-mija Eh, għanna l-50% li huma inklużi fil-proposti tagħna sal-2030. Din hija mira ambizjuża ħafna u li nżiduha eh, għal 50% mingħajr ma nkunu nafu eżattament se jkun l-impatt fuq dawn il-miri mi ehm, xi ħaġa li nistgħu nagħmluha għalhekk għastjenejt jiena. U tajjeb li eskludejna il-paragrafu fuq qed nitkellmu fuq il-proibizzjoni tal-enerġija nukleari biex nipproduċu l-enerġija għaliex mingħajra tiħa eh, tkun xaġa impossibbli għal ħafna pajjiżi għalhekk assjenajtina. Grazzi ħafna Sur Ġambaski. Grazzi President, jiena ma ir riżoluzzjoni fuq l-emerġenza klimatika. Hemm ċert ċertu eh, affarijiet mibdin mal-bidla fi klima, imma hemm ċertu affarijiet li huma proposti li ħajaffettwaw is-sovranità tal-istati membri. Jiena ma naqbilx assolutament mal-livell ta' ambizzjoni u mal-kontribuzzjoni Ewropea. Bidla daqshekk maġla ħatkun qiegħda tfixkel is-sigurtà legali u twassal għal noqas ta' tbassira l-industrija u għalhekk eh, naħseb importanti wkoll inqisu lil Brexit li se twassal għal fatt li ħajkun hemm miri aktar għalina l-pajjiżi l-oħra. Jiena ġej mill-Bulgarija li qegħdin fil-frontiera esterni. Dawn it-tip ta' miri se jfissru illi l-industrija se jkollha eh, titxaqla għal pajjiżi terzi illi m'għandhomx dawn it-tip ta' Eh, miżuri fuqhom. Grazzi. Rrid titkellem f'dan il-punt fuq il-konferenza tal-bidla fil-klima. Iva, tista' titkellem. Iva jiena naqbel mal riżoluzzjoni u naqbel mal agenda tal-50 ġejjin għal-Parlament biex namlu konna miri ambizjużi li ġew mill-COP21 ta' Pariġi fejn kont qed nirrappreżenta l-Parlament. Eh, aħna rridu nonoraw il-talbit tal-ċittadini u nwaqfu l ħsara irreversibbli fuq il-pjaneta. Importanti wkoll li jkun hemm eh, sforz ikbar eh, internazzjonali u importanti li l-bidla fil-klima tkun ġlieda tkun inklusiva u ma tħalli l-ħadd warajja. U hemm is-sussidji għall fossil fuels sal-2020 imma rridu noħorġu minnhom sena d-dieħla sabiex ikun hemm eh, natu natu l-allowances għal fuel l-ċittadini. Jekk ikun hemm dawn l-allowances, mingħajr ma jkun hemm dawn l-allowances ħajkun hemm eh, effett kbir fuq l-anzjani u n-nies. Kif qalet il-Kommissarju von der Leyen, importanti li l-affarijiet ikunu distributi tajjeb mod ġust. Grazzi. Grazzi, issa naddu għal-punti li jmiss il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Is-Sur Ġambaski, grazzi ħafna, President, jiena tkellimt kontra, eh, jiena votajt kontra. Dan id-dokument mhuwiex qiegħed hemmhekk sabiex jipproteġi d-drittijiet tan-nisa eh, kontra l-vjolenza. Hawnhekk għandna dokument ta' propaganda ehm, fuq il-ġeneri fejn twixkel il-familji fil-naħa tal- tal-Ilvant tal-Ewropa. Ħafna pajjiżi huma kontra din il-konvenzjoni mhijiex minħabba li huma kontra l vjolenza fuq in-nisa imma għax tikser it-tradizzjonijiet tal-valuri tal-familja. Aħna ma nistgħux niddefinixxu il-ġeneru, il-ġeneru Eh, hija bioloġija u mhijiex għażla mhuwiex eh, kunċett eh, kunċett ta' ġeneru għalhekk jiġifieri aħna mhux se naqblu magħha ma se naqblu ma' il-kunċett fil-Bulgarija. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena ma stajtni riżoluzzjoni illi qed titlob lill istati membri kollha sabiex jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul immedjatament speċjalment il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, l-Latvja, eh, Slovakkja u r-Unjonita u kollha huma msemmija u qed tiġu mitluba biex jagħmlu dan mill-ewwel. U naħseb li din hija dan huwa mod ta' kif nitfgħu pressjoni sabiex nadottaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul u qed tiġi eh, imresqa bħala soluzzjoni. Is-soluzzjoni vera hija li niġġieldu il-vjolenza fuq in-nisa u aħna fil-Repubblika Ċeka adottajna liġi kontra l-violenza kontra l fuq in-nisa u eh, għandna id-daħalja fil-kodiċi penali u din hija effettiva biex niġildu l-violenza u nix għalfejn nirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul biex nagħmlu dan. Jiena ninsisti li din hija kompetenza tal-Istati membri u l parlament Ewropew m'għandux jitlob lill istati membri biex jagħmlu xi ħaġa li ma jixtiequx jagħmlu. Grazzi. Grazzi, Sinjura Curtin Darling. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena Eh, tkellimt favur fejn irrekonoxxu illi eh, l-vjolenza fuq in-nisa speċjalment il-bniet ma jkunx rapportat. Is-sena l-oħra 4000 eh, nisa fir-reġjun tiegħi kienu ehm, kienu vittmi ta' violenza domestika u ħafna oħrajn illi kienu vittmi ta' violenza eh, fuqhom. U eh, hija ħasra li l-Konvenzjoni ta' Istanbul għadhom mhix ratifikata mir-Renju Unit. Aħna ma nistgħux ngħidu li aħna għandna seta madwar id-dinja meta aħna qegħdin infallu lill-aktar ċittadini vulnerabbli u b'saħħithom ehm, f'pajjiżna. Eh, importanti li il ikun pajjiż ikun sikur għal nisa u għal tfal tagħna u mhux noqdu ngħidu x'kienet libsa xorbot u eh, ħafna skużi meta nitkellmu l-Unjoni Ewropea għandha tikkriminalizza l vjolenza ta' fuq in-nisa. Grazzi is-Sur Palmer sa mill-SND. Grazzi ħafna. Fl-2017 1998 nisa eh, eh, eh, nqatlu kien hemm eluf oħra illi ġew stoprati, oħrajn illi kienu fastidjati sesswalment madwar id-dinja. Dawn huma numri li huma xokkanti huma tal-biża' u għalhekk aħna rridu ngħaddu l-aktar liġijiet b'saħħithom fuq kull livell eh, kontra l-vjolenza fuq in-nisa. U fl-2017 pajjiżi kien hemm 250 til intenzjonat fuq in-nisa u hija xi ħaġa eh, kera ħafna li l-gvern għadu ma ratifikax, il-gvern Ingliż għadu ma ratifikax il-Konvenzjoni ta' Istanbul. U eh, dinja minħabba kol austerità u tnaqqis ta' fondi u anki stupri fuq ir refugġati dawn ukoll e, e, e, hemm l-awsterità li qed poġġi s-sigurtà tan-nisa friskju. Grazzi. Sur Kelly, qabel ma nadilek il-kelma, nixtieq infakkarkom illi il-data ta' skadenza sabiex tibatu biex tikkommentaw fl-ispjegazzjoni tal-voti titissir qabel Sur Kelly, jekk jogħġbok. Grazzi, skużani illi għamil dan iżbal. Jiena nixtieq nappoġġa il-tħol fil-Konvenzjoni ta' Istanbul li huwa trattat internazzjonali biex niġġieldu violenza kontra n-nisa. Eh, sfortunatament hemm ħafna nisa illi jesperjenzaw din it-tip ta' violenza matul ħajjithom. Din hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli għalhekk importanti li nieħdu azzjoni biex ikun hemm bidla għal ħafna nisa madwar l-Ewropa u l-konvenzjoni ġiet ratifikata minn Irlanda eh, iktar kmini din is-sena u hawnhekk ħajkonna standards vinkolanti sabiex nħarsu lejn il-vjolenza fuq in-nisa. Importanti li kien nitkellmu fuq l-impentana biex ikollna il-bilanċ ta' bejn il-ġeneri. U issa nixtieq ukoll nitlob lill-Istati membri sabiex idaħlu l-Konvenzjoni tal-Istat Istanbul fil-leġizlazzjoni tagħhom mingħajr ebda dewmien. Nirringrazzjak tal għadejt il-kelma. Grazzi, issa ngħaddu għal punt li jmiss l-azzjoni riċenti fuq tal-Federazzjoni Russa kontra l-imħalfin Litweni, is-sur Olekas mill-Essendina dilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi l-azzjonijiet tar Russja kontra l-imħalfin prosekuturi u l-investigaturi Litweni hija interferenza eh, li qed issir fil-ġurisdizzjoni tal-pajjiż. Għandu jkun hemm l-istat tad dritt li jiġi protett mhux biss fil-Litwanja imma fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. rridu nagħtu reazzjoni tagħna fuq l-azzjoni tar-Russja. Jiena rajt bajnejja dak li ġara fit-30 ta' Jannar meta l-Unjoni Sovjetika eh, ħarġu bit-tankijiet kontra il-dimostranti ehm, paċifiċi. Jiena tabib u kellin nejn uħut mill-vitmi u llum il-Parlament Ewropew qed jgħid b'mod ċar li ħadd ma jista' jindaħal fil-sistema ġudizzjarja indipendenti. Grazzi ħafna, issa Sinjura Zanoska mill-ħodor. Grazzi President, jiena votajt kontra din riżoluzzjoni. Il-ġudizzjarja, sistema ġudizzjarja indipendenti mhijiex possibbli eh, f'dan il-każ. Fil-Litwanja il-forzi armati tal-USSR kienu responsabbli għal qtil ta' 49 dimostrat u allura din taqa' taħt responsabilità kriminali il-ġurnalisti u l-politiku fil-Litwanja kien qal fuq ir-radju illi dak li ġara fi jannar tal-1991 eh, dawn in-nies kienu ingħataw multa Saru ħafna eh, investigaturi li rajna li kien hemm snipers li kienu qegħdin jisparaw fuq il-nies eh, ċivili. U kien hemm min jinġie maqbut u ġi eh, u sirna fuq li kien spija għal russja U Importanti ninvestigaw il-dawn il- dawn l-avvenimenti li ġew fit-30 ta' jannar fl-1991. Grazzi ħafna issa sur Posh Bisil mill-PPE. Grazzi ħafna. Jiena l-ewwel net nixtieq ngħid li appoġġajt din ir-riżoluzzjoni. Jiena kont il-Ministru tal-Ġustizzja fir-Repubblika Ċeka u allura għandna naqbżu għal eh, ġudizzju indipendenti f'kull stat membru u allura Ma naħsibx li hemm noqas ta' interpretazzjoni ta' dak li ġara fl-1991 din hija kwistjoni tal-istat ta' dritt għal imħalfin prosekuturi eh, indipendenti huma sempliċement waslu għal konklużjoni għandhom l-opinjoni ġudizzjarja tagħhom u eh, r-Russja qiegħda tiddiskrimina kontrihom minħabba din id-deċiżjoni u din hija eh, l problema għaliex ma nistax nitkellem fuq dak li ġara fl-1991 fil-Litwanja, imma ma nasibx għandu jiġi eh, eh, jiġi attakkat eh, ħalef fil litwen Għanna naċċettawa għaliex din hija sistema ġudizzjeri ta' stat membru u din hija importanti għal kulħadd rridu naqbżu għall-istat ta' dritt. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjor Curtin Darling għal punt li jmiss. Grazzi, jina votajt eh, favur il-data eh, l-Airbus u il-sussidi. Eh, tal-erba, għax qed iweġġa negozju ħrali, issa ma importax minn għandu tortu raġun, issa għandna rwol ta' WTO li jridu nagħmlu xi ħaġa biha, erba' stati membri ġew eh, mażula ġew semmija u kulħadd reġi xaħli far-Renju Unit. Il-gvernijiet Ġermaniżi, Franċiżi, Spanjoli u l-Kummissjoni qalu li qegħdin jirreġixxu bit-tariffi tagħhom. Ta' frattant is-Segretarju tagħna ta' Kummerċ qalet li hija disappuntata u tat ebda eh, għajnuna lill produtturi ta' eh, produtturi tal-whisky eh, skoċċiżi il-Tories ġew ipnotizzati mill-Istati Uniti għadu jistennew li era ta' debija ta' relazzjonijiet transatlantiċi u kummerċ ħieles wara Brexit kontra l-evidenza kollha. L-America First pal aġenda ta' kummerċ hija ta' teddida fil-verità tal-xogħol tal-Renju Unit imma Tories m'hom hawnhekk dar rigward. Grazzi, jesis kollegi Jisur Zambaski, jina votajt favur din rizoluzzjoni, għax qed nitkellmu fuq sistjoni importanti l-Unjoni dejjem ippruvat li tiftaħ is-swieq tagħha. it tarif fil ġodda qegħdin idajfu it-tubija transatlantiku. L-industrija tal-ikel importanti ħafna u serra ħafna fuq il-deċiżjoni ta' Washington. Huwa morali minħabba il- disgwit ta' Boeing tal-Airbus biex eh, inkunu nistaw naffetwaw industrija sħiħa. La il-produtturi la' s diwa għandhom ikunu jinżommu għastax. Il-Kommissjoni Ewropea trid eh, tkun tista tnaqqas il-budget. għandha wkoll tibda bil- eh, taħdidiet immedjati għam Stati Uniti biex tkun bidu għal biex kun tibbu soluzzjoni għal problema. Is, grazzi ta' sew, jina nishtiq nispiega il għaliex jina votajt favur il-rezoluzzjoni għaliex il-WTO għandu ċertu nuqqasijiet ma' sussidijiet tal-erba tal-Unjoni Ewropea aħna manna ebda dubju li flin imponu sanzjonijiet 7.9 miljon dollaru. Ma ma jistax biss naħsbuha illi l-bidiwa Ewropej li jħallsu l-esport ta' dawn esportazzjoni ta' dawn il-prodotti agrikoli kien il fuq minn 22.5 biljuna euro Eh, fil-2018 għal daqstant l-Istati Uniti huma l-ikbar esportaturi u aħna ma rridux nġildu aħna rridu relazzjoniet tajbin magħhom għal daqstant aħna bħala l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għamilna qbil ma rridux noqogħdu nistennew biex ikun hemm deċiżjoni fil-każ tal-Boeing mm, u nagħmlu gwerra kummerċjali kontra l-Istati Uniti irridu napoġġaw il-partijiet ta' settur agrikolu illi qed jiġi eh, milqut minn dawn is-sanzjonijiet. L-Unjoni Ewropea trid tkun maquda f'dan ir-rigward. Grazzi għadu għal punt li mus miss il-WTO eh, li għafetlu tam il-kriz. From SND, the floor is yours. Thanks very much, President. Grazzi, President. Jena votajt favur għax ħafna Brexit WTO sal jisu eh, l-art tal-ħalib u u l-affarijiet tajjeb dak li ma tajx l-istorja u li Trump jgħat jeqret WTO l-aħħar tliet snin u qiegħed appik li jirnexxielu. Nħabba l-Istati Uniti l-WTO minna u 15 uħra mhux ħadd kompli tiffunzjona. Eżempju ieħor tal-ħafna tal-ħafna gidab li biex jiġġustifikaw il-Brexit. Il-fattu mill-lat tal-kummerċ l-New hija l-aħjar possibilità għal-Renju Unit. Aħna rajna li kien hemm eh, sforzi eh, biex Brussell eh, brussel biex dawk li esportaw ir-Renju Unit jikomplu imma dak li li għajdu t-toriz huwa retorika. L-aħħar punt tal-lum huwa negozjati li għaddejjin bej ftejjim ta' partenjat EU ACP sur kalħar. Nina votajt favur il-mozzjoni għal negozjati li għaddejjin bħalissa bej li ju l-ACP. Għamiltu fil-kontekst li għanna għedin f'dinja globalizzata, naħseb li id-dialogu huwa importanti u xi tip ta' assemblea, assemblea parlamentarja li permetti li jkun hemm dibattiti eh, fuq il-sfidi qed jiffacċaw l-ACP eh, u wieħed ikun jista' jattrattom f'forma miftuħa eh, ta' bniedem, tibil fi klima, l-appoġġ tad demokrazija, eh, stat ta' dritt. L-Ewropa mhux tkun qed tgħallem lil ħadd, iżda tisma' u oħrajn jkollhom opportunità biex jindirizzaw il-kwistjonijiet li hemm eh, kif aħna naffaċċaw ċerta elementi li jista' jkollhom impatt negattiv fuq dak il-pajjiż. Jekk wieħed jistabblixxi din l-grupp eh, mm, tkun ħaġa tajba, grazzi. Mela, mela, issa naġġornaw is-seduta sa tlieta. pani preżedajiet. Good afternoon, colleague. Il-warna il-nofsinhar it-tajjeb, sinjuri, se neġa' niftu l-seduta ta' warna nofsinhar għal xi kummenti dwar il-minuti tal-bieraħ u bekk m'għandx kommenti l-minuti ġew approvati. Il-punt fuq l agenda huwa l-mistoqsija orali tal-Kummissjoni fuq is-numru ta' servizz tal-klijenti ta' tmimija u bekk nagħti l-kelma lill-awtur Sur għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, kollegi. Il-kwestjoni li qed naħdmu fuqha hija mistoqsija orali lill-Kummissjoni. Din hija relatata ma' massu uniku fir-rigward tan-numri tat-telefon għal servizzi għall-klijenti għall-customer service. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kwistjoni lokali relatata ma' Strasburgu. Jiġifieri ċittadin Ġermaniż qal li l-kunjata tiegħu kienet fi Strasburgu fl-isptar iżda kien diffiċli wis biex jikkontattja eh, fl-isptar għax kien hemm servizz b'xejn tal- għal pazjenti fil-isptar fi Franza, għal persuni minn Franza, iżda u barra minn Franza dana ma kiex possibli li ju jużax. Għal kem kien ftit ta' kalimetri il-bot, irridu nistudjaw dan il-dikwissjoni sew, irridu nħasu li telekomunikazzjonijiet fl-Europa, possibli li għanna din situazzjoni neħejna il-ċarġis tal-roaming iżda għandek ċittadini li laqas jistaw jittelefonaw l-isptarijiet biex jisaqsu dwar pazjent jew membru tal-familja li qiegħed hemmhekk fi stat membru viċin. ħaġa bla komplikazzjonijiet, ħaġa b'xejn, U jekk ikun hemm xi ostaklu transkonfinali għandna problema fissu eh, intern, su uniku. Il-kollegi li qegħdin hawnhekk illejla jkunu jafu, jridu jafu x'nistgħu nagħmlu biex niġġieldu din il-problema. Għandna biex ikonna din is-servizz transkonfinali disponibbli għal eh, dawn il- dawn il-numri ta' telefon li jkunu bxej. Importanti l-Kummissjoni tagħtina risposta ċara ħafna. Grazzi ħafna, issa nagħti l-kelma lill kummissjoni Signor Gabriel, għandek il-kelma. Grazzi ħafna nixtieq l-ewwel qed nirringrazzja l-membri tal-Parlament Ewropew tal-li attiraw l-attenzjoni tagħna fuq din il-kwistjoni importanti l-ewwel nett. Il-Kummissjoni Ewropea eh, naħsbu illi huwa importanti ħafna li jkun hemm garanzija dan l-aċċess ta' tmimmija. u aħna se eh, Nitlu f'dettall fuq din il-kwistjoni u kif fattintu kellek raġun sur xwab dan huwa importanti ħafna anki għas-suq waħdini diġitali dan in-numru 800 u utilizzat mill-intrapriż mill-kumpaniji biex jagħtu ovvjament servizz aħjar lill klijentela tagħhom. U dan ukoll tiġi minn deċiżjoni biex innejnu b'mod iktar effiċjenti u faċli u f'dan il-każ ta' numru bla ħlas, in-numru dejjem narawh pereżempju kumpanija li għandha servizz ta' assistenza lill klijentela U għalhekk eh, aħna nixtiequ illi niġġieldu kontra każijiet ta' frodi anki dawk li huma pereżempju l-NGOs, iż-żar, eh, anki pereżempju l-assistenza għal każijiet ta' kanċer, imma ovvjament ma jistax ikun hemm rifjut minn dawn il-telefonati minn barra l-pajjiż u għalhekk s'issa ma rċevejniex ħafna il-menti ma jiena eh, naf li nistgħu nagħmlu iktar qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa essenzjali u konkreta u għalhekk nixtieq inkunu nafu l mezzi l-oħra, il-misuri l-oħra li għandna dispożizzjoni tagħna nattira tagħkom għad-direttiva li tabbilixxi l-kodiċi ġodda tal-komunikazzjoni elettronika tiftakru aħna adattajnija s-sena li għaddiet dan il-kodiċi l-ġdid daħħal miżuri differenti ġodda biex niġġieldu kontra d distorzjonijiet transkonfinali u jellimina l-effetti u nafu li l-kodiċi se jikkontribwixxi għas-suq intern għas-suq waħdieni biex jidħol fis seħħ f'Diċembru tal-2020 u aħna bħala Kummissjoni b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati membri biex ngħinhom ngħinuhom biex jimplementaw il-kodiċi u l-Parlament Ewropew ovvjament dejjem nilqaw f'dan il-proċess se jkollna l-istess għan illi jkollna l-miżuri ġodda mill-kodiċi operazzjonali wara Diċembru tas-sena d-dieħla u hekk aħna se niswiguhom mill-qrib. U se nkomplu nsegwu din il kwestjoni il-suq waħdini diġitali priorità ewlenija diġà avvanzajna sew so, għandna linji ta' politika, miżuri ta' investiment u inizjattivi reglamentari taw il-kumpaniji Ewropej strumenti importanti għall kompetitività diġitali u fl-istess waqt saħħob id-drittijiet tal-utenti. Tafu lkoll neħħejna ir roaming charges fl-Unjoni Ewropea kollha kemm reċentement ukoll daħħalna tariffi ta' telefonati internazzjonali pass prezz eh, iktar baxx fil-pajjiż tal-Istati tal-Unjoni Ewropea biex hekk l-utenti jħossuhom interessati f'dan is-suq waħdin diġitali u nista' ngħidilkom minn issa nista' niżgurakom li il kummissjoni se tkompli segwi minn qrib ħafna l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni għal dak li huwa l-aċċess għan numru 800 u għal din fuq din il-bażi jkun hemm miżuri addizzjonali fid-dawl tal-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni kif kont qed ngħid. Dan id-debattitu kontribut siwi u aħna nirringrazzjawkom ħafna. Merci beaucoup and now on Grazzi ħafna issa fisem il-gruppi politiċi, fisem il-PPE, Signora Ton għal żewġ minuti għandek il-kelma. Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, grazie ħafna għal din l-istqarrija ambizjuża ħafna biex eh, li aħna se nieħdu bl-ikbar serjetta għax dawn in-numri tal-klijenti għas-servizz tal-klijenti huma popolari ħafna fil-dinja bankarja u anke fil-mobiles u tieħu informazzjoni dwar il-traffiku għall-konsumaturi, il-negozji, eċċetera. Iżda meta tkun barra mill-pajjiż ma jkollokx aċċess għal dawk il-numri ta' servizz Jiena għaddejt minna jiena stess minn flok ma ħadd informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħi għalu li li mhuwiex disponibbli. Is-servizz mhuwiex disponibbli u kulħadd jista' jista' jieħu l-istess informazzjoni kieku trid eh, eh, irid ikollok aċċess għal dawn in-numri eh, tfali u għallima minn trid se tieħu għajnuna speċjalizzata minn psikoloġisti jew avukati eċetera eċetera. Għandek biss is-silenzju minn naħa l-oħra fil- fil-Polonja mill-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa dan din il-linja tat-telefon għandha xi 40,000 sejħa kull xahar telefonata kull xar. Minix qed nara illa li xtana m'għandux ikun disponibbli għal persuni minn pajjiżi oħra li jinstabu f'Polonja, per eżempju jekk huma jkollhom bżonn għajnuna minn xi sptar f'Polonja stess. Dana ma jibdix bil-plus 4-8 eh, trid taħseb ukoll dwar aċċess għal dawn il-linji b'lingwi eh, barranin meta jsiru internazzjonali jiena naqbel miegħek, Sinjura Kummissarju, u kulħadd jaf illi eh, is-soluzzjonijiet tekniċi legali amministrattivi għandhom jagħmlu l-ħajja tagħna iżjed sempliċi u anki l-ħajja tal-ċittadini Ewropej u nneħħu kull ostaklu. Andra Schwab qalu bir-raġun li aħna rbaħna bir-roaming irbaħna bil-telefonati internazzjonali u għalhekk jiena nibqa' determinata illi naħdem biex niżgura li jkun hemm it ta' dawn is-servizzi tan-numru għal klijenti u anke biex niżgura li konna kooperazzjoni tajba mal komissjoni ġdida bekk inkunu nistgħu niksbu dan lan. Grazzi, grazzi ħafna. Issa fissem il-grupp tal- tal u Demokratiċi, Sinjor Don onorevoli Rekki għal 3 minuti, grazzi ħafna, President, jina kontenta li edha hawnhekk qed naħdem għal eh, fuq it-telekomunikazzjoni u fuq il-bżonnijiet ta' ċittadini u nara li su intern ukoll ta' telekomunikazzjonijiet fl-aħħar mandati l-Ewropa ħadet passi importanti lejn ir-regolamenti tal- tal-livell internazzjonali li daħlet seħħ fl aħħar tal-sena li ġejja u kena suċess hemmhekk u jiena kont ir-relatur fuq il-roaming u r-riżultati kien hemm iżjed kontentezza minn problemi iżda l-informazzjoni għal konsumaturi eh, importanti wkoll jiena smajt eh, rajt il-petizzjoni dwar il-persuna li kienet eh, raġel li kien kien vakanza fi Franza rrit iċempel l-isptar. Il-konsumatur għandu jkun jaf li mhux ma meta jċempel. Iżda jrid inħares lejn iż-żewġ liġijiet għandek żewġ partijiet dik kummerċali li jridu joffru s-servizzi u l-imkien fl-Unjoni Ewropea fl-interess tagħhom li jħallsu l-prezz minn flok il-konsumatur ukoll iżda mbagħad għandek il-possibilità li tuża dan dawn in-numri ta' 0-800 għas servizzi pubbliċi bħal pereżempju l-isptarijiet. Jiena mniex qed nara potenzjal hemmhekk biex inservu ċ-ċittadini għax hekk il-prezz jekk qed jinnegozjaw il-prezz kollu kemm hu tal-Unjoni Ewropea minflok pajjiż wieħed fejn l-isptar jinstab, jiena forsi nasal għal konklużjoni li ma jridux iservu l-isptar għax forsi ma jistawx iservu eh, skont il-lingwa ta' dak il-pajis eh, u bekk huwa iżjed komplikat mill eh, milli taħseb li iva nagħmluha b'xejn għal kat kullimkien. Naħseb li Finlandja għandna proposta attwalment illi dawn in-numri li jaħdmu kullimkien fil-pajis ma jkunux Eh, bla limitu jew bil-prezz li trid hemm il-proposta li dawn in-numri ta' servizz għandhom ikunu inklużi fil-prezzijiet bla limitu tad-data u mhux ikollhom eh, prezzijiet esterni kif għandek issa mhux bħal m'għandek taħt ir regolament eh, tal-prezzijiet għax is-servizzi pubbliċi jużawhom ukoll. U bekk jiena kurjuża nixtieq jekk il-Kummissjoni jekk intkom qed tieħdu dan il-mudell Ġviri jiġifieri dawn il-numri ta' servizz nazzjonali nistaw nimxu b'dan il-mod tagħhom anki biex biex ikollhom il mudell li m'għandhomx aċċess għalih u jiena dejjem favur il-pakketti bla limitu data jew anki telephones biex l-utent ikollu aċċess għas-servizzi diġitali b'mod iżjed wiesa' U eh, ikollok dan bħala lana u lini li dan ikun il-prezz u lini għal min juża t-telefon. Dak iservi l-poplu li zjed. Iżda jiena nixtieq nara kif tiżvolġi l-sitwazzjoni transkonfinali u naraw illi eh, ikun viċin iżjed faċli milli jkollok mill-Italja għall-Laplandja pereżempju, anki fil-gwar tan-naħa tal-prezzijiet imbagħad. Grazzi ħafna għal konservatiri u riformi issa għal żewġ minuti sur Bilan. Grazzi tassew, Sinjura President. Bla dubju ta' xejn f'dawn l-aħħar sentejn nixxilna niksbu ħafna progress biex noħolqu suq uniku fit-telekomunikazzjoni. Dan huwa parti importanti ħafna mis-suq uniku għanna il-numru 112, numru tal-emerġenza, adottajna u koll il-kodiċi tal-komunikazzjoni li semmit u koll il-kommissjoni li se jiġi implementat sa tmiem is d-dieħla. Parti minn hekk implementajna wkoll leġislazzjoni relatata ma' roaming fuq telefonati u fuq id-data. Eh, hawnhekk nixtieq ngħid però li l-kumpaniji xorta waħda għadhom qed jippruvaw isibu mezz biex il-konsumaturi ħalsu iktar. Per eżempju, dan għadu tiġri fil-Polonja, imma il-progress kien wieħed kbir. L-aċċess għal numri eh, li jibdew bit-800 jider li huma l-aħħar ħaġa li hemm bżonn niksbu biex niżguraw li jkun hemm eh, integrazzjoni tat telekomunikazzjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. Għaliex ħafna drabi Dawn huma numri ta' negozji kif qal il-kollega qalt il-kollega mill-Finlandja. U għandna nżommu f'moħħna illi dawn eh, il-kompaniji eh, rridu ħalsu għal min ukoll ċempel minn barra iżda fl-istess waqt dawn in-numri jintużaw ukoll għal servizzi pubbliċi. L-awtur hawnhekk tal-mistoqsija Sur xwab qed jgħid li din hija kwistjoni ta' aċċess għall-informazzjoni. Hemm ħafna Pollakki li jgħixu u jaħdmu barra l-pajjiż li jistgħu iċemplu eh, pajjiżi differenti. Issa kif qalet il-kollega, jekk ridu jirċievu informazzjoni minn sptar, ma jistgħux jaċċessaw din l-informazzjoni u għalhekk Jiena grat ħafna, Sinjura Kummissarju, għal dak kollu li inti wett li se tikseb u nappella l-Unjoni Ewropea li tieħu azzjoni f'dan ir-rigward. Grazzi li Onorevoli Bilan, issa l-Onorevoli Ċuħodaru li minni xat narah. mela ngħaddu għal kellim li jmiss is-sur Ġambaski għal minuta. Комисар, позволете ми първо да ви поздравя с вашето преизбиране. Jidri puġilaja. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nifraħlek, eh, Komissarju tal-rielezzjoni tiegħek. Awguri kull suċċess tal-mandat tiegħek. Mela, l-ewla qabel kollox nixtieq eh, ngħidlek prosit ukoll għax wasalt biex eh, ovvjament neħi roaming charges imma Jiena wkoll norbot ma dak li qalu l-kollegi fuq in numru 800 bla ħlas fuq livell Ewropew u insaqsi però li ma se tkun l-ispiża. Għax aħna ovvjament maħniex fl-epoka tal-komunisti, aħna qegħdin fl-Unjoni abbasi ta' skambju liberu. U ovvjament iċ-ċittadini għandhom bżonn ikollhom aċċess għall-informazzjoni fuq pereżempju l-istat tas saħħa tal-raba tagħhom u hemm bżonn ikun hemm soluzzjoni raġonevoli u għalhekk, Sinjura Kummissarju, nittama li se ssib soluzzjoni raġonevoli naf li ma tistax tkun eh, blaħlas u naf li ma se tkun pjuttost komplikata imma għalmenu nipprovaw. Thank you very much. Now for the catch DI. Grazzi, taħt il-proċedura catch DI għand l-issur Kelly, jekk jogħġbok. Grazzi u Senjura President, grazzi li s-Sor Schwab tal-li restaq dan il-sujġet u anke l-Kummissarju tal-li ed twieġeb fuq dan il-sujġet. Inni membru għaxar snin, għawnek u f'kull sessjoni xaħat dejjem jgħid li għanna naħdmu biex nikkompletaw is-suq uniku u s-suq uniku digitali għamilna ħafna progress, anke fil-roaming, għamilna ħafna xogħol fuq dan u eh, kif istemma għal xejn naħdmu jekk il-konsumaturi ma jkunux jafu x'qed jiġri. U nixtieq ngħid il-Kummissarju Gabriel nittama li id tkun il-persuna li tiġi filan il-parlament u tajt iva nexxilna nikkompletaw niffinalizzaw is-suq uniku u s-suq uniku diġitali. Fejn huma l-ostakli, x'inhu huma d-diskrepanzi, nindidentifikawhom, nindirizzawhom, neliminawhom waħda waħda u dan nagħmluh fil-ħames snin li ġejjin. Marija nħalli fidejk. Thank you very much. Grazzi tassew issa nagħti l mikrofonu lura lill kummissarju is-Sinjura Gabriel. Jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq tassew nirringrazzja l-Parlament Ewropew talli ressaq din il-kwistjoni importanti tal-aċċess għal numru 800. Grazzi wkoll tal-appoġġ tagħkom għal miżuri proposti u implementati s'issa għal dak li huwa s-suq waħdin diġitali jiena issa nixtieq nirrispondi iktar f'dettall għax il-mistoqsija tas-Sinjura Mrepte kienet ċara ħafna anki tas-Sur Kelly. Mela l-ewwel ħaġa Uh, iva, diffiċli nistabbliċ dawn il numri minn barra l-pajjiż għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar ċertu ostakli iżda hija deċiżjoni ekonomika multilaterali jekk inti tkun qed ċempel minn barra l-ispisa diffiċli tkun taf kemm se tiġi għaliex dak li jkun ma jistax iżomm Eh, per eżempju il-miżati bħat transit ma sax tiġi kontrollhom għax edin qegħdin fuq livell nazzjonali dik jitweġiba tweġiba tiegħi u jista' jkun hemm għalhekk prassi fraudolenti u għalhekk taħt liġijiet nazzjonali u Ewropej mhuwiex projbit li inti tirrifjuta eh, telefonati minn barra. Issa, x'fiex wasalna? L-ewwel nett l-isforzi tagħna għandhom x'qasmu mal-kodiċi tal- komunikazzjoni elettronika li din se tidħol fis seħħ fl-Istati Membri mill-21 ta' Diċembru tas-sena d-dieħla. Imma il-kodiċi daħlet miżuri biex tevita distorzjoni ta' suq u biex nikkompletaw is-suq uniku. Eżempju minnhom hija l-introduzzjoni ta' voice termination rates uniċi madwar l-Ewropa permezz ta' qatt delegat li l-kummissjoni sser tadotta sa tmiem is-sena d-dieħla grazzi għal miżura bħal din wieħed mill-elementi ser jitnaqqas maż-żmien u r-riskju ta' spejjeż għal minnu qed iċempel il-bank, l-Aġenzija tal-Vjaġġar, ikunu qed ippattu għalihom maż-żmien. Min-naħa tagħna bħala Kummissjoni ser nagħmlu monitoraġġ ta' dawn l-iżviluppi biex naraw jekk hemm bżonn tittieħed ta' iktar azzjoni. Mill-ġdid nixtieq tassew nirringrazzja l-membri kollha tal-Parlament Ewropew dan id-dibattitu li huwa utli għalina għall ħidma tagħna ta' segwitu. Kif għadni kemm għadd se nkomplu insegwu is-suq l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni kif tiżviluppa ruħha ġifieri biex ninaraw jekk hemm bżonn ta' miżuri ġodda fil-futur. Il-messaġġ huwa dan aħna mxejna l-qoddim issa naraw l-effetti li se kollha l-ħidma tagħna imma grazzi għal dan id-dibattitu diġà se nsegwu iktar mill qrib it-tendenzi x-xejriet biex inkunu nistgħu naġixxu f'waqtu għax it-teknoloġija qed tevolvi ruħa pass maġġel ħafna u għalhekk huwa importanti għalina wkoll illi ma jkonniex dowmin. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi lill membri tal-Parlament. Thank you very much. Uh, grazzi tassew, Sinjura Kummissarju, id-dibattitu huwa magħluq. Il-minuti ta' din is-seduta ser jitresqu lill-Parlament fil-bidu tas seduta li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjonijiet ser inresqu din ir-riżoluzzjoni sabiex tiġi adottata fis-sessjoni taħt l-ismijiet imsemmija. Din is-sessjoni tal-Parlament hija aġġornata u din is-seduta hija magħluqa u nagħtikom il-wara nofsinhar tajjeb.